la conférence de presse, c'était bien Oui. Buon pomeriggio, riprendiamo subito un qualche minuto di... Wara nofsinar, eh, ħanerġaw nibdew mill-ewel, skużawni ta' din ftit dewmin, ħanerġaw nkopplu ħidma tal-kumitat tagħna. Dalodu smajna rappreżentanti minn Olaf, Interpol, Europol u anka tal-Kozi. Issa, ħanaraw l-istudju ta' ħan studjaw it-traffikar, għanzi ġlida kontra traffikar tal-nedmin għall-użu ta' sfurtar sessuali jew ta' xogħol. U ħan ippruvaw nifmu kif din l-attività eh, taffettwa il-ħajja ta' miljuni ta' persuni madwar id-dinja. Il-traffikar tal-bnedmin kif ukoll l-isfruttar tagħhom għal raġunijiet sesswali jew tax-xogħol kemm il-darba kien hemm studju fuqhom. U dawn u rewna għafas eh, li verament taħassibna. Illu ħan nisimaw il-Duko Van Hill tal-Frontex li ħajurina u ħajispieganna aħjar xini din il-problema u ħajurina dan minn perspettiva Ewropea. Mbagħad immedjatament wara ħan nisimgħu il-Sinjura Beate N. Andres mill-ILO, ġifiri l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, Eh, u ħaturina l-program ta' azzjoni tal-organizzazzjoni taħħa kontra il-xogħol imġiel. Mela ħanamlu kif ħdimna dal-ħodu għad-dibattitu tagħna. Għalek il-rapporters tagħna ħajkollhom 15-il minuta kull wieħed u nitlobkom jekk iġobkom żommu mal-ħin. Mela l-ewwel round ta' mistoqsijiet min-naħa tar-rapporter u l-koordinaturi, eh, żewġ minuti għall-interventi ġifieri tal-flor, u mbagħad nerġa' ngħaddi lura l-kelma lill mistiedna tagħna sabiex hekk ikollna ħin inkomplu bil-mistoqsijiet tagħna u ovvjament ukoll bit-tweġibiet. Nixtieq ngħaddi l-kelma mill-ewwel lil Duko Van Hill tal-Frontex ħajja tina il-perspettiva tiegħu ġifieri l-opinjoni tiegħu fuq il-perspettiva Ewropea fuq dan it-traffikar. Grazzi. Thank you very much, Mr. Chair. My name is uh, Duke Van Hill. I work for Frontex. Grazie ħafna jiena Sir Van Hill, naħdem fiħdan il-Frontex, jina l-Uffiċjal għal-Relazzjonijiet Esterni, u il-koordinament tal-attivitajiet tal-Frontex u l kontra traffikar tal-bnedmin. ħanati din il-prezentazzjoni mill-perspettiva tal-Unjoni Ewropea u xaqt nibda bis-sitwazzjoni, eh, idea ġenerali Ma nafx jekk tistgħux tarawha tajjeb. Wis imma din se tkun disponibbli wkoll fuq is-sit elettroniku tal-Parlament, hemmhekk tistgħu tsibu l-informazzjoni kollha li tixtiequ. Fl-2008 il-Frontex bdiet tiġbor eh, l-informazzjoni eh, ġbarna ħafna informazzjoni ġbarna informazzjoni minn għand tal-Istati membri kif ukoll minn pajjiżi assoċjati bħal Norveġa, l-Iżvizzera u l-Iżlanda. Aħna qsamnihom skont uh, il-nazzjonalità u anka indirizzajna um, il-sess ekkux mara jew raġel u anka relatajnija mal-element tal-sfruttar sessuali. Kena total ta' 6991 u il-Komissjoni essa tiġbor informazzjoni ma tixtieqx tpoġġi dawn l-istatistika nazzjonali flimkien għax ma nsax qablu għamma għal-Aġenzija bħal tagħna Aġenzja operazzjonali huwa importanti li aħna nkunu nafu x'inhu għaddej u għalhekk nippruvaw nqabbluhom Imma ixin il-każ dan il-figuri jidru li ma nistgħux inqabbluhom. X'in is-sitwazzjoni? Jiġifieri mhux biss fuq il-frontieri esterni, imma anke fuq il-vel intern. ħafna mill-vitmi huma Eh, nisa u ħafna minnhom ġej mill-Bulgarija u r-Rumanija. Hemm ukoll numru ta' nazzjonalitajiet li ma kinux disponibbli u l-ikbar numru ta' vittmi ġew minn Niġerja. Ħafna il maġġoranza tagħhom kienu nisa u vittmi li kienu eh, eh, sfruttati sessualment. Jek taraw il-figuri daw kienu 900 minn 7000 fuq iċ-Ċina u l-Brazil 270 u 200. Ġifiri, eh, tista' taraw il-figuri hemmhekk. Imma jista' jkun ukoll il-figuri ma baxxa li ma jkunux identifikati mod tajf l-Istat Membru. Il-Marokk kien ta' sorpriża għalina fl-2009 kellna ħafna vittmi rġiel kellna l-Paragwaj, ir-Russja, Dawn huma l-elementi u l-għalin aħna nifokaw fuqhom, ġifir fuq il- eh, l-iktar l-ola rata f'daw l-10 nazzjonalitajiet. X'namlu aħna sabiex niġġieldu trafikar tal nedmin ovvjament għandna d-direttiva li implementata ġiet ippubblikata f'April tal-2011, ġifiri issa l-istati membri ser jimplementawha fl-2013 u l-istati membri diġa għaddin jipprovaw jattattaw il-xol taħħom għal din id-direttiva. Din id-direttiva dajt li uh, uh, dan huwa konsidrat bħala reat serju u violazzjoni qawwija ta' drittijiet tal-bniedem, drittijiet fundamentali. Il-ġrida kontra traffikar tal-medmin hija priorità l-Unjoni Ewropea wkoll l istati membri. Aħna qed nippruvaw nikkoordinaw Mela, l-koordinatur tal-Unjoni Ewropea tipprova tikkoordina lil kulħadd rajna titjib u nittamaw li fil-futur l-istati membri ikollhom rapporter nazzjonali li jikkoordina u jkun parti mill-mekanizmu ta' koordinament. Meta mqabbel ma' s-sena Is-sena li għaddiet eh, fil-ġurnata ta' kontra traffikar kien hemm eh, stqarrija li ġiet iffirmata sabiex ikun hemm eh, programmi ta' taħriġ kif ukoll żieda fin-numru ta' investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet li kunem hemm konfiska tal- uh, Eh, lassi kriminali li anka iżidu n-number tal-ġit, numru tal-ġits, jizviluppaw metodologiji ġodda fil-rigward tal-evalwazzjoni ta' teddit u li jġbru aħjar u jkun hemm aċċess u skambju ta' informazzjoni mod aħjar. Jiġifieri din kienet waħda mill-avvenimenti tas-sena li għaddiet u ftit ġimgħat ilu kellna l-istrateġija Ewropea li ġiet ippubblikata hawnhekk fil-Parlament. Kien hemm konferenza stampa eh, kienet 19 ta' Ġunju u fl-istrateġija aħna għandna mniżel miżuri, setta miżuri konkreti u prattiċi li għandhom jiġu implementati fil-ħames snin ġejjin. Ndefinixxu wkoll, nidentifikaw ukoll ħames prioritajiet ewlenin li nidentifikaw aħjar u nipproteġu l-vittmi aħjar li kuna prosekuzzjoni, zida fil-prosekuzzjoni ta' traffikanti, Nizviluppaw il-sistemi ta' protezzjoni ta' tfal, it-tfal dejjem intom attenzjoni speċjali anka permess tal strateġija direttivi li jkun hemm twaqqif tal-unitajiet tal-infurzar tal-liġi nazzjonali fuq traffikar tal-bnedmin u jkun hemm ukoll il-ħolqien tal ġiet li inkludu wkoll awtoritajiet nazzjonali u aġenziji tal unjoni Ewropea. Ġifiri għana l-istqarija, għana l koordinatura għana direttiva. Ġifiri dawn kolla u maqodda sa għall-agenziji u għall-komissjoni u għanka l-istati membri sabiex jaħdmu fl-imkien u jiffukaw fuq l-istess ħaġa b'mod ikkoordinat. Għaliex it-traffikar huwa forma ta' kriminalità organizzata u għet jinvolvi jolqot ħafna stati membri. Għalek il-Europol għandu proġett fiħdan il-Cozy blisem ta' Impact THB. Hemm 15-il stat membru u madwar ħames aġenziji u organizzazzjoni internazzjonali li qed jaħdmu flimkien sabiex ifasslu pjanijiet ta' azzjoni u li fihom jħadnu tmien għanijiet eh, strateġiċi. Dawn l-għanijiet ovvjament jorbtu mal-strateġija, mal-direttiva u ma dak li diġa qablu dwaru l aġenti ġifir dan kollu juri bitċar Inni kullħat għet jaħdem flimki qed jaħdem flimkien fuq l-istess oqsma fl-approċċ tagħhom fil-ġrida kontra traffikar tal-nedmi. Punt importanti ieħor minn l-istrateġija l-ġdida kif ukoll permezz tal-impact impact THB l-istati membri qed jintalbu sabiex joħolqu mekkanizmu ta' referenza ġifiri la darba jkollna identifikazzjoni tal-persuna kunu nafu x'għandna nagħmlu bil-persuna bl-informazzjoni. Dan ikun utli ħafna fil-ġrida kontra traffikar. Imbagħad X'saqt nitkellem ftit dwar x'qed nagħmlu aħna. Bil-400,000 uh, uffiċjal fuq il-frontiera li aħna għandna madwar l-Unjoni Ewropea. Dawn huma telef. għana nixtiequ nifokaw fuq xanna komuni mal-uffiċjali fuq il-frontiera u xa tisir fl-identifikazzjoni tal-vittmi sabiex il-traffikar jinwaqfu sa mill-istat bikri. Aħna zviluppajna manwal għat-taħriġ għal min ħarreċ. jgħat fil-fazi tal-intervisti u tal-riċerka se jkun hemm traduzzjonijiet fil-lingwi kollha tal-Istati Membri u anka program għal min ħarreġ. u wkoll handbook li huwa utli sabiex il-persuni jifmu kif jaħdmu l-organizzazzjonijiet kriminali u għazinna l-ewel ħames nazzjonalitajiet mill-istatana issa għed niftħuwa għal seba nazzjonalitajiet u natu ideja u koll għal-mat kifet naħdmu fuq il-frontieri sabiex anka l-uffiċjali fuq il-frontieri kunu jafu xandom jagħmlu kif jikkomunikaw mal-oħrajn. Hemm ukoll eh, handbook, il-Vega Handbook eh, dwar id-datazzjoni u tfixkil tal-organizzazzjonijiet kriminali involuti fit-THB u eh, fit-traffikar tal-bnedmin u anka fil kutrabandu Uh, tal-frontieri tal-ajru, aħna qed nipparteċipaw ukoll fil-Flampact u qed napoġġaw ukoll is-sipol u sabiex jizviluppaw il-programm ta' taħriġ tagħhom fir-rigward ta' traffikar tal-nedmin. Dan il-mod aħna nifokaw fuq eh, li nizviluppaw programmi ta' taħriġ li huma relatati ma' dan il-qasam ta' traffikar tal-nedmin. Hemm ukoll it-taħriġ eh, tal-uffiċjali ta' fuq il-frontiera uffiċjali Ċiniżi sabiex aħna qed naħdmu wkoll fuq l-approċċ tagħna mal-kooperazzjoni fil-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Nappoġġaw ukoll ħafna eh, nappoġġaw l-inizjattivi varji tal-Kummissjoni Ewropea. Finalment xtaqt ngħid xtaqt nisħaq illi n-numri imresqa mill-ILO u mill-organizzazzjonijiet internazzjonali u dak li prezentajt jiena hawnhekk huma figuri li ressaqt jien huma figuri ħafna iktar baxi minn tal-ILO. Naħseb li l-kwistjoni hija fir-rigward tal-identifikazzjoni tal-vitmi. Għalek, Għalhekk aħna nixtiequ li nqajmu kuxjenza mhux biss mal-uffiċjali eh, tal-frontiera imma wkoll mal-imħalfin eh, mal-prosekuturi fl-isptarijiet sabiex kulħadd jaħdem it-tfit u ftit ftit ners u lej n-numru n-numri, ċifri li jett jissuġerixxu la jello sabiex nkunu verament nistaw nejnu u naqilaw lil persuni minn dawn din is-sitwazzjoni. U importanti li konna eh, forzar tal-liġi u naħdmu ma dak kollha illi qed jaħdmu f'dan il-qasam. Din kienet il-preżentazzjoni tiegħi ntama li żammejt mal-ħin li kelli disponibbli u tistgħu taraw l-ewwel il-qoxra tal-manwal ta' taħriġ. Grazzi ħafna. Inti zammejt verament mal-ħin nixtieq nirringrazzja kun għaddi il-kelma mill-ewwel lis-Sinjura Eh, Beate Andres li ħat prezentana pjantazzjoni tal-ILO għal eh, propju kontra il-xol eh, imġiel. Naddi il kelma lilek. Thank you, uh, Madam Chair. And, uh... Grazie ħafna, Signora President, għal-parteċipanti distinti. La jello normalment ma m'għandix kuntatt ma esperti fuq il-kriminalità daqs dawk li hum esperti fuq is-suq tax-xogħol. Għalhekk nixtieq nagħtikom naqra xin ngħidilkom naqra xin l-enfasi tal-ħidma tagħna qabel ma nippreżenta iċ-ċifri ġodda li s-sur Hili għadu kif semma fil-fatt eh, dawn ippreżentajnihom fil-Parlament stess il-bieraħ u qed nara li ħafna minnkom li forsi ma setaw ikunu prezenti fil-qalbira edinaw l-lum għalek nishtiq naqsam xi ċifri ma'kom eh, ta' dak li sibna fl istudji tagħna bir-rabta ma' xogħol imġiel. Jina nassumi li intom eh, familjari ma' definizzjoni ta' eh, ta' trafikar tal-medmin u xogħol imġiel fil-fatt wieħed mill-skopijiet possibbli ta' trafikar tal-medmin. Jekk permettu l ħannu id-definizzjoni. definizjoni So this is the the definition of forced labor. Mela din hija definizzjoni tal-xogħol eh, imġiel bażi tal-konvenzjoni fuq ix-xogħol imġiel tal-ILO adottata fl-1930, iġbir hija l-konvenzjoni numru 29. Hija definizzjoni sempliċi ħafna, faċli ħafna, E, u il-xogħol imġiel huwa kwalunkwe xogħol jew servizz li jittieħed minn kwalunkwe persuna taħt il-minaċċa ta' xi pina u li għal dik il-ħidma il-persuna m'offriċ ruħa volontarja. Għalek, meta aħna nħarsu lejn din id-definizzjoni tal-ILO, naraw moċċar li hemm rabta mill-viċin ma' definizzjoni ta' traffikar tal-protokoll ta' Palama. Ta' Palermo. Ġviri, għawek għaw l-accessjoni tal trafikar għal raġuni ta' trapjanti tal-organi, eh, dik ma għax taħt lajello. jello. Sakemm ma jnaslux għal situazzjoni ta' xogħol imġiel. Apparti minn daħna nħarsu lej traffikar kemm għal xogħol imġiel kif ukoll sfruttar sesswali. Għanna għanna programmi faktar minn 40 pajis madwar id-dinja, ħafna mill xogħol imġiel li aħna nsibu ħatraw dan fiċ-ċifri, mhuwiex marbut mal-Unjoni Ewropea b'mod dirett, iżda fil-fatt titħol fil-katina globali tal-forniment u b'dan il-mod allura għandha rabta mas-suq Ewropew. Sissa ma nafux bizzejiet dwar il-ktajjen ta' forniment, issa għatan diġanna xi informazzjoni indikattiva fuq is-sajt, per eżempju, jew it-tessili, u sa' ċertu punt anka l-agrikoltura prodotti tal-ikel, eh, l istrazzjoni ta' rizorsi, eccetera. Għalek aħna naraw rabta wkoll ma' dawn il-ktajjen globali tal- tal-provista ma' l-qasam Ewropew. Mela danu huma ċifri li nidejna riċentement, li publikani riċentement u l-bira mod partikolari l-enfasi fuq l-Unjoni Ewropea. L-istivi huma li fuq livell globali hemm 20.9 miljun persuna li jinsabu f'xogħol imġiel, ġviri irġiel, nisa u tfal. Palmet tistgħu taraw ħafna minn huma ħafna minnhom huma jinsabu fil-setturi ekonomiċi bħal agrikoltura, mm, kostruzzjoni, manifattura, xogħol domestiku, dawn huma 68%. Umbagħad hemm 22% li huma fl-istruttar sesswali, mbagħad il-10% li jkun fadal huma ehm, tiġu sfruttati mill-awtoritajiet tal-istat, ġifiri anke eh, għandak li huwa militar, il-ħabsijiet, eċetera. Dawn huma il-ċifri globali u li tistgħu taraw għawek qed naraw il-distribuzzjoni reġjonali. Il-maġġoranza tal-vittmi jinsabu fil-fatt fil-reġun tal-Azew il-Paċifiku. U għawek tistaw taraw li l-Unjoni Ewropea għawek hija parti minn dak li huwa konsidrat pala ekonomiji żviluppati ġviri, jiġifieri qed nitkellmu fuq l-Amerika ta' fuq, l-Awstralja, New Zealand u l-Ġappun eh, kollha f'daqqa. U għawek qed nitkellmu fuq miljun u nofs vitmi. Nixtieq nenfasizza wkoll iċ-ċifri tal-xlok tal-Ewropa 1.6 miljun. Meta ħarsu lejn il-prevalenza din hija importanti għal tatina eh, idea ta' riskju li nis għandhom f'żoni differenti. Jekk taraw l-Ewropa ċentrali u tal-xlok qed tmexxi Eh, u anka dawk ta' CIS huma l-aktar għax qed nitkellmu 4.2 għal kull elf abitant. L-ekonomiji żviluppati mbagħad inkluż l-Unjoni Ewropea għandhom rata ta' 1.5 eh, f'kull elf. Fis-slajd li jmiss nistgħu naraw li qasamna l-affarijiet skont irġilu nisa U għek tistaw taraw ma naħseb xija xi sorpriża din li għal dak li huwa l-isfruttar sesswali il-maġġoranza ġifri 98% huma nisa u tfajliet. Umbagħad għal dak li huwa l-isfruttar eh, ta' xogħol huma bil-kontra li xemm iżjed vitmirġiel mill-nisa, Mbagħad fit-total nistgħu nikkalkulaw li madwar 55% meta mqabla ma' 45% tal-irġiel huma sfruttati. Issa, din is-slajdi wkoll hija interessanti. Aħna ħarisna wkoll lejn ir-rabta bejn il-sfruttar għal xogħol imġiel u il-mobilità ta' xogħol u migrazzjoni kemm fuq livell intern kif ukoll transkonfinali. U għawek tistaw taraw rabta ċara bejn immigrazzjoni u l isfruttar sessuali. Għalek il-maġġoranza ta' vittmi li spiċċaw fi prostituzzjoni imġela iċċaqalqu jew fil-pajis tagħhom stess jew inkella qasmu l-frontieri. Iżda ħafna minnhom qasmu l-frontiera. U dan huwa konsistenti ma' dejta l-insibu eh, tal-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi anka hekk fiħdan l-Unjoni Ewropea li il-maġġoranza tal-vittmi fil-fatt huma nisa li qed jiġu imġella fil-prostituzzjoni u dinja marbuta mal-migrazzjoni, ġviri permezza immigrazzjoni illegali. Meta ħarsu lejn l-isfruttar e, ta' għax-xogħol, il-maġġoranza fil-fatt qas ċaqal ma jċaqalqux minn pajjiżhom. Iżda kien ħarsu fiħdan l-Unjoni Ewropea nistgħu naraw li il-maġġoranza tal-vittmi fil-fat jiġu mċaqalqa minn posta liħor li zjed eh, jaqsmu il-frontieri fil-fat. Imma dawn jew fiħdan l-Unjoni Ewropea stess jew anka barra. Għawek issa nistaw naraw il-breakdown li eh, publikajna l-biraħ. Data speċifika fuq pajizi fl-Unjoni Ewropea. Għalek intom rajtu ċifri globali u dini stampa issa fuq 27 pajis qed nitkellmu fuq 880,000 persuna totali. Din hija kalkolazzjoni u kalkolazzjoni konservattiva. Dan huwa l-aħjar li nistgħu ngħidu f'dan l-istadju. Il-maġġoranza huma nisa 58%, imbagħad ir-rata ta' prevalenza fil-pajizi tal-Unjoni Ewropea hija naqra iżjed mill-ekonomiji eh, Zviluppati kollha f'daqqa, qed nitkellmu fuq 1.8 għal kull elf eh, abitant, u il-maġġoranza tal-vittmi fil-fatt huma jinsabu f'sitwazzjoni ta' sfruttar għal xogħol mhux għal sfruttar sesswali. Li forsi tmur kontra dak li nistgħu naħsbu li xmeta tħares l-istatistika tal-infurzar tal-liġi minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, l-istatistika qiegħda bil-kontra li l-maġġoranza tal-vittmi jinsabu fi sfruttar sessuali u hemm inqas għal dik li sfruttar għal skopiet ta' xogħol. Imma dan għandu jiżjed xaqsam ma' dak li qal Sur Van Hiel diġà li għandna problema ta' identifikazzjoni meta niġu għal swieq lilin eh, mill-industrija ta' tas-sess, agrikoltura u bini. U għan nitkellem fuq dan aktar tard. Mela, biex najtaw niċifri minn fejn ġejjin, aħna ma nix ħin noqogħdu nitru fid-dettall tal-istatistika u noqogħdu nispjegaw eżattament aħna kif irnexxinna noħorġu b'dan il-modell ta' strapulazzjoni, Iżda rridu ngħidu li din hija data ibbażata fuq is-sorsi kollha disponibbli ġri każijiet rapportati ta' xogħol imġiel fuq periodu limitat ta' ħin li jiffokaw u jaħdmu f'lingwi differenti b'żewġ timijiet ta' riċerka kif ukoll eh, permess tal-metodoloġija capture recapture. Ħani qafaw, jekk għandkom xi mistoqsijiet addizzjonali saqsuna, aħna dan kollom il-neħċar, anka kif wasalna ċifri f'pubblikazzjoni, imma rrid ngħid li dan huwa verament differenti mill-istatistika li forsi tiksbu minn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi għaliex aħna dak li provajna nagħmlu huwa li nifmu eh, l-ambitu sħiħ probabbli ta' din il-problema, ġviri, mhux dak li jistgħu jiskopru l autoritajt tal-infurzar tal-liġi taraw li hemm distak kbir bejn l-istatistika. Issa fil-database tagħna issa għandna aktar minn 8000 każ ta' xogħol imġiel u għadna u għadni niprofaw naraw xinu l-profil ta' dawn il-vittmi u anka ta' minn wettaq reat. Iżda dak li nistaw naraw għadan diġa. Jekk nħarsu li stati membri tal-Unjoni Ewropea nistaw naraw li l-maġġoranza tal-vittmi li jinsabu fl isfruttar ta' xol u maġġajin minn stati membri tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament għanna u koll vittmi li ġejjin mill-Azja, l-Afrika, kif ukoll koll eh, pajizi tal-xlok u CIS, iżda l-maġġoranza huma ċittadini Ewropej. Noqsma ewlenin li zjed li eh, ġew imsemmija huma l-agrikoltura, l-manifattura, il-kostruzzjoni u l-bini u xogħol domestiku. U għal darba tinsewx li qed nifoka fuq l-isfruttar għal skopji ta' xogħol. Issa il-mezzi ta' kor li wieħed jiġi mġiel kienet iż-żamma tal-dokumenti tal-identità u iż-żamma tal-pagi, jew inkella manipolazzjoni ta' pagi. Dawn huma l-ewwel żewġ eh, eh, mezzi. imma mbagħad l-intimidazzjoni, restrizzjoni tal-libertà tal-moviment, jiġri dawn huwa dawn huma kollha użati mill-ILO biex jisibu eh, każijiet ta' xogħol mġiel. Mbaħt il-vittmi tal-xogħol imġiel fl-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea jgħixu f'kondizzjonijiet verament ħazina ta' għajxin. Da ovvjament mhuwiex eh, xogħol imġiel fih innifsu, imma huwa indikattiv għax jatik idea ta' situazzjoni ġenerali kif jgħixu n nisu u eh, kif qed jiġu imġela jaħdmu. Punt li verament ħareġ eh, b'mod eh, b'saħħtu fir-riċerka u appoġġjat ukoll fi studji oħra nklu studji tal-Unjoni tal-Kummissjoni Ewropea huwa li ħafna tfal qed jiġu traffikati sabiex jiġu imġela jittalbu ħafna minnhom ma trafikati minn stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea. U ħafna minnhom fil-fatt jiġu minn stat membru wieħed għall ieħor. Issa x'inhi jirrab rabta mal-kriminalità organizzata. F'dan l-istadju jiena nista' nagħmel biss xi kummenti inizjali għax bħalma qed għadna qed nażaminaw id-data, għadna qed nippruvaw nifmu mod aħjar x'nistgħu nitalmu mill-profile kemm tal-vittmi kif ukoll ta' min iwettaq reati Issa għanna ħafna informazzjoni fuq il-prosekuzzjoni u huwa verament inkoraġġanti li qed naraw li għanna livelli ħafna ola ta' prosekuzzjoni mill-li kena qabel ta' traffikar għal raġunijiet ta' xogħol imġiel. Iżda dan xorta waħda mhuwiex tal livelli li nipretendu li jkun il-livell tal-involviment tal-kriminalità organizzata huwa differenti ħafna minn qasam għal ieħor minn settur għal ieħor u anka minn pajjiż għal ieħor. Għalhekk f'dan l-istadju verament diffiċli għalija li nagħmel xi sqarrija ġenerali din tiddependi wkoll minn xi grupp nazzjonali, il-grupp eh, ċiniż diġà ġie enfasizzat ma mhux dak l-unika grupp fejn eh, kriminalità organizzata voluta. Għanna rajna rabta ċara u koll bejn traffikar għal xogħol imġiel u reati oħra bħal l-evazjoni ta' taxxa, eccetera. Rajna wkoll rabta bejn in-nazzjonalità ta' min iwetta ir-reat u n-nazzjonalità tal-vittmi u din hija konferma ta' xi ħaġa li tkonna diġà nafuha, iżda issa verament hija enfasizzata minn din id-dejta. U aħna naraw ukoll l-evoluzzjoni ta' modelli ta' negozji minn dawk li huma verament kriminali għal forum oħra li forsi huma naqra ta' impjiegi. U qed isir iżid diffiċli tajt isma dan huwa verament kriminali, dan huwa legali, jew inkella le hemm xi ħaġa moħbija hemmhekk, ġifieri din xi ħaġa ħanla taħt kappelli ieħor u qudiem. Jien ħanqafgħu, nitpera li żammejt mal-ħin li tajtni. Iżda bħalma qed aħna diġa' pubblikajna id-data kif ukoll l isfond il-metodoloġiji, għalhekk jekk tixtiequ ikkonsultaw il-sit tal-website, il-sit tagħna. Grazzi, grazzi Signor Andres. Issa nistgħu nibdew bl-ewwel round ta' mistoqsijiet, nibdew bil-koordinaturi għal żewġ minuti l-Onorevoli Newton Dunn. Grazzi ħafna lilkom it-tnejn din kien dawn kienu f'żewġ prezentazzjonijiet verament interessanti l għandet għand mistoqsija għal Frontex. X'inhi r-rotta minn Niġerja naħseb li jkun interessanti li nkunu nafu inti semmejt eh, il-koordinatur eh, Ewropew għat-traffikal, inti semmejt i. Eh, ma ma tinnix mini, tista tajdinna, nispera tista tajdinna. Tilet net, jina tħawat, inti jett 400 gwardjan Belġan, ek rittajt ma tanċam let sens. Eh, inti qed li produċejt xi informazzjoni ta' kif jaħdmu il-gangs, din tista' tagħti iżid informazzjoni x'verament interessanti. Tista' tgħidilna wkoll xi ħaġa oħra fuq iċ-Ċina u kif nistgħu inħarġu il-gwardjani tal-frontieri taċ-Ċina għaliex din hija xi ħaġa verament inkoraġġanti jekk iċ-Ċiniżi ħajibdew jiġġieldu l-problema U laħanet l-Unjoni Ewropea x'tista' tagħmel aħjar? Il-Kumitat tagħna x'jista' jirrakkomanda biex jgħin il-ħidma tagħkom? X'bidliet għandna nippruvaw eh, nintroduċu fl-Unjoni? Issa, sinjura mill-Lajello. Mistoqsija waħda, inti tkellimt dwar definizzjonijiet. U ma nafx fim x'sew jiena, inti tkellimt dwar vittmi li ma jaħdmux mod volontarju. Imma kif nifimma jiena, il-vitmi ħafna drabi imorru għal xi ħaġa b'mod volontarju jiġu eh, jgħidulhom isma' ħadd iħu gost, ħadd tkun ħaġa verament interessanti, u mbagħad jagħtuhom il-passaporti u mbagħad wara jindunaw li dan mhuwiex verament xi ħaġa tajba li jom tkun xi ħaġa jkun ingan. Issa mistoqsi oħra, il-Kumitat x'jista' rakkomanda, Inti x'taħseb li l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel biex ittejjeb is-sitwazzjonijiet? Grazzi ħafna l-Onorevoli Newton dan issa l-PPE żewġ minuti l-Onorevoli Mattia. Merci Madame. Grazzi ħafna Signora President. Nirringrazzja iż-żewġ mistidna tagħna għal prezentazzjonijiet vera interessanti, kostruttivi għal Frontex, Signor nsaqsih kif tikoperaw mal-Greta din hija kooperazzjoni tajba li kom tista' tina informazzjoni fuqha u nafu issa l-Kummissjoni Ewropea għadha kemm tadotta strateġija ġdida fuq it-traffikar tal-bnedmin u eh, xtaqt inkun naf eżattament x'qegħdin tagħmlu f'dan ir-rigward għax dan huwa fenomenu traġiku li eh, tal-biża. Sinjura, inti l-interventi jekk kienu ħed konkret u anki mm, prattiku permetti li nejtek. Inti eh, tkellimt mal eh, dwar ir-rabtit li hemm eh, għandu xaqsa ma' traffika tal-nennin u l kriminata organizzata, u minnu li hemm ħafna gvernijiet, gvernijiet tal per pereżempju ta' xlok li iħallu l-affarijiet jalqu għajnejhom għal ċertu nuqqasijiet anki il-prostituzzjoni ta' tfal bnizzar. Nafu li l-NGOs li jaħdmu emmek f'dawn il-pajizi jina eh, meta kont non pen anki kont rajt il-bridel u it-tfal jaħdmu fihom bil-lejn kullejla kont nara dawn il-bniet ħirġin mill-burdel ma l irġiel kienet xi ħaġa li li li veru dak iż-żmien meta jina kont naħdem hemmhekk eh, kienet verament mhux biss laqtitni ma kienet xi ħaġa ta' stmerrija jiena għadni ninkwieta ma konx qatt ma kont naf xnaqbat nagħmel hija sitwazzjoni tal-biża. Ovvjament dak li konna nħossu aħna m'għandux x'jaqsam xejn ma dawk li kien dak kollu li għaddow minnhom daw it-tfal. Imma li tara tfal zar li anki mbagħad kienu bil-forsi jieħdu droga biex ikunu jistgħu ikampaw ma' din it tibta ta' ħajja jina niftakar meta konna għajimna din il-problema fil-Kambodja stess ġifri mal-ministri kienu għalluna li huma jdejhom marbuta ma jistgħu jagħmlu xejn huma il-familji stess li jibatu eh, tifla tagħhom biex tkun tista' ġib il-flus lura ehm, għall-familja nkella ħadd ma jiekol. Ġifri aħna hawnhekk eh, fl-Unjoni Ewropea naħseb li m'għandniex biżejjed kuraġġ politiku għax aħna nafu li dak aħna qed naqilgħu fil-fatt ehm, minn pajjiżi bħal il-Kambodġa, jina nitkellem fuq il-Kambodġa xina mek kont eh, u naf rajt bajnejja. Imma hemm ħafna pajjiżi oħra li dwarhom irridu nibatu mhux biss sinjal finanzjarju manki wieħed politiku. Hemm bżonn nagħmlu ħafna iktar milli qegħdin nagħmlu hawn Għalek, fl-opinjoni ta'kom, x x'nistgħu nagħmlu? Tistgħu tgħidulna eh, l-eżempju ta' dawk il-pajjiżi fej hemm il-kuraġġ politiku li jinbidlu l-affarijiet. U anki tgħidin naftiċ qed isir f'dan il-pajjiżi li għadni kemm tajtkom l-eżempju tiegħu jien, grazzi. L-Onorevole Sondergaard. Issa, fissam il-gwe, l-Onorevoli Sondergaard. Grazzi ħafna jina u kol. ħat ħafna gost nisma dak li għalinna Sur Van Hale fuq xol tal-Frontex fil-ġlida kontra it-traffikar tal-bniedem imma hemm aspett barra din l-informazzjoni kollha li ma smajniex fuq hija din il-kwistjoni ta' min qed jagħmel it talba jekk hemm min qed jagħti jibgħat in-nies u jisfruttom, dan kollu jfisser li hemm talba għalihom hemm id-domanda. Għalhekk kif nistgħu nedukaw in-nies, kif nistgħu nissuperraw din is-sitwazzjoni? Kiku ma jkun hemm ħadd li jitlob għal din eh, għal dawn in-nies li mbagħad jaħdmu jew jiġu sfruttati għal fini oħra, naħseb li maqas biss teżisti. Ġifri min eh, qed japprofitta ruħu, min qed jitlob għal dan it-tip ta' xogħol illegali. Min qed jaqla l-flus minnu? għedin nitkelmu fuq kriminali iktar normali, jew inkella per eżempju forsi min iħaddem u kol li huma marufa li jitflu għal dan it-tip ta' problemi. Em, fuq punti ieħor interessanti ħafna wkoll li nisma li meta qegħdin nitkellmu dwar skjavitu nitkellmu iktar nirreferu iktar għal min jiġi sfruttat sessualment. Hawnhekk ukoll hemm bżonn naraw min irid dan it-tip ta' servizz. Id-domanda minn fejn qed tibda hemm bżonn li s-soċjetà ċivili tkun iktar kapaċi li topponi għal dawn l-affarijiet meta morru per eżempju f'Kopenhagen fuq e, e, ikun hemm xi proġett ta' kostruzzjoni naraw nies jaħdmu illegali. Fċertu lukandi wkoll naraw ma li tiftaħ il-bib li jkun hemm nies li jitlajjaw. hemm bżonn li soċjetà ċivili wkoll tipparteċipa. It-trade unions li forsi jistgħu wkoll jimblukkaw fenomeni bħal daw. Aħna l-ILO diġà daħal f'dawn il-kunċetti So, finito il giro dei coordinatori, cominciamo con... Mela, spiċċajna id-dawra tal-koordinaturi, sa nibdew il- il-kummenti minnaħat tal-parteċipanti l-oħra naddi l-kelma l ewwel l-onorevoli Boskurt. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi l kellima ta' dawn l-introduzzjonijiet. Għandi mistoqsija nixtieq nippreżenta lil eh, anzi fuq it-traffikar tal-nedmin u il-xogħol imġiel u dinja l-mistoqsija tiegħi. Parlament Ewropew għandu naqra ta' track record fuq il-traffikar ta' nitmin kienem direttiva ila issa li għanda titħol fis seħ f'April tal-2013. L-istrateġija fil-faġġi prezentata l-inna xi ilu l-bira fil-kumitat konna qegħdin nitkellmu dwar il-pakkett kollu fuq il-vitmi Mish ngħinu vitmi. Il-mistoqsija tiegħi din, la darba t-namlu tant affarijiet bħalissa Jina nix nkun naf, fej għanna npoġġu l-enfasi għawek? Kien hemm problema, per eżempju, fir-Repubblika Ċeka bil set tal-asparagus fej kien hemm gangs tal-mafja li kienu qegħdin jirranġaw ix-xogħol huma ma kienu xe taħalsu eh, il-pagi, kienu qegħdin iżommuhom u kien hemm ġliet bejn gangs differenti ma din it-tip ta' aġenzija u dan it-tip ta' xogħol E, l-Aġenzija setat bażikament taħsel idea dwar dak li kien ġara wara l-kontribuzzjoni inizjali u mistoqsija tiegħi din ir-responsabilità ta' minni din xorta tibqa' ġeħta ras għalina. Issa fid-direttiva il-ġdida dak li għaw huwa li fi prinċipju inti tista' tkun mizmum responsabbli din hija parti mid-dispożizzjonijiet u irrid jisir xi ħaġa għal vittmi. Iżda, April tal-2013 ma tantx qiegħed il-bot u suppost din għandha tidħol fis fl-istati membri. Ma kif ħan applikawha b'mod prattiku? Kif ħan tejbu is-sitwazzjoni fil-posta biex nevitaw li dawn l-affarijiet jiġru? Għaliex fir-Repubblika Ċeka tista' tikri lil xi ħadd tagħtihom 1000 euro u memx, memx kontratti ta' xogħol jew relazzjoni bejn min ħaddem u l-impjegat. Ovvjament, kull min huwa involut għandu sem ta' responsabilta. Għalix verament edin e, jamlu ħsara lil persuni involuti. Grazzi ħafna sal-onorevoli Mitchell. Grazzi, Signora President. Pala introduzzjoni jena nishtiq najt li jemmit miljun mara nieqsa mill-popolazzjoni tad dinja minħabba l-ġenoċidju għaliex dawn ġew maqtula għaliex kienu għax huma nisa jew kienu nisa jew qabel jew wara il-tweli eh, tagħhom. Din hija xi ħaġa li ma tantx semmax minix korretta politikament u qabel ma nirrispett nuru rispetta taħħom nisa mhux ħankunu nistgħu naffettwaw dawn iċ-ċifri li xi ħadd jiġi maqtul għax huwa mara hija xi ħaġa mhix aċċettabbli u l-Parlament ma jagħmilx bizzej dwar dan. Wasal żmien li nagħmlu xi ħaġa. Aħna ma rridux naġixxu skont dak li huwa politikament korrett jew dak li jaqbel l-elettorat, irridu nagħmlu naħdmu skont x'inhu ser ħażin. Meta tara kif eh, in-nisa jiġu trattati f'dawn il-pajjiżi qed naraw l-istess in-naħa l-oħra tal-istess munita. Għaliex it-trattament ħażin tan-nisa qed isir eh, mhux esklużivament imma qed isir li żjed dawn ir-reġuni. Dwar it-traffikar tal nedmin fil-pajis li jena li zjed familjari miegħu. l zjed popolazzjoni, l-ikbar popolazzjoni ta', migranti eh, li hemm fil-pajis ma jiġux għall-attenzjoni tan-nies huma qegħdin hemm u l-ħadd m'għandhomx eh, benessri soċjali, m'għandhomx kontribuzzjoni soċjali, jieħdu sibu t-sib taħħom fusom, edin hemm illegalment, iżda in taħħom stess jimpiegawom u jtuhom ximkien fejjexu, ma fċertu sens dan hija ħaġa ta' minni faħara. Iżda l-problema hija li mbagħad dawk in-nies li għatuhom ix-xogħol li għatuhom dar fejn joqogħdu huma l-proprjetarji tagħhom. U dan huwa propju l-qalba tal-kriminalità organizzata inti qed tiddeċiedi li ma tħallas l-istat li eh, mbagħad huwa faċli li il-boss ta' dawn in-nies jitolb jitlobhom jagħmel jagħmlu li jritu għal xekk le mbagħad jikxifhom lill-istat. Jiena naħseb li huwa importanti li l istat tal-Pulizija Nazzjonali jaħdmu flimkien ma' dawn il-komunitajiet sabiex ikunu jistgħu eh, jevitaw dawn it-tip ta' problemi. Għandkom provi rajtu xi xi ħaġa bħal din fl-istati membri, għandkom xi esperjenza ma' eh, setat tal-Pulizija li jaħdmu flimkien mal-komunità komunitajiet migranti biex jedukawhom fuq il-perikli li jista' jkun hemm. Grazzi ħafna tal-preżentazzjoni kien verament interessanti. Adesso a fakultà l'onorevole Weiler due minuti. Grazzi ħafna, issa l-onorevole Weiler għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, sena President. Aħna qed naraw illi fiż-żewġ eh, prezentazzjonijiet u anka d-domanda tal-kollegi tagħna kemm għandha aspetti dan dan il-qasam eh, Isu għanna ħafna bitċiet li kopru ħafna osma wiesa u xtaqt konċentra fuq tnejn partikolari. Għalix, ġasta staqta nistaw nagħmlu f'dan kollu. jina parti mid-delegazzjoni illi eh, segwi situazzjoni ġewwa l-Kambodja u uh, Aħna kol ma nisima u għabis il-ponta tal-iceberg, ġifiri ma nafux eżattament xem iktar fil-font. Jina nishtiq li l-istati membri għamlu minn kollox sabiex jikomplu jaħdmu sabiex indirizzaw dawn il-problemi għal fil-gwar ta' Tajlandja aħna jinsegwejt situazzjoni u anka kienem situazzjonijiet fej nies indbatu l-ħabs jekk huma abbużaw mit-tfal jew uh, kellhom kienu voluti f'xi uh, azzjonijiet illegali. U importanti illi jekk uh, dan ifisser illi jekk il-gvern jekk it-tmexxija ċentrali kollha E, il-kuraċ li tibda e, ikun hemm prosekuzzjonijiet ta' dawn il-każijiet għandna ninkoraġġuha. Issa biex nerġa' nersaq iktar l-Ewropa. Is-sinjura mill-ILO qalet illi l-problema prinċipali hija il-mobilità bej stat membru u ieħor għalix uh, jatillok għal ħafna trafikar tal-bnedmin, jina daċem maħsuda b'dan għalix uh, aħna fiħdan l-Unjoni Ewropea għanna regolamenti, għanna leġizlazzjonijiet uh, nazjonali, għanna u koll il-drittijiet ta' xol, il-suppost kolħat jgħat iħaddem, iġifiri kwistjoni iktar Eh, relatata mal-kontroll, eh, kontroll minnaħa tal-polizija, minnaħa tal-inforzar eh, tal-liġi, l-autorità tal-inforzar tal-liġi u għalek. Xidri li l-Unjoni Ewropea forsi ta' xej diffiċli kontrollah, però dak li jiġri fih dan is-27 stat membru naħseb li hemm strumenti biżejjed sabiex naraw li verament qiegħed jiġi implementat u kontrollat. Grazzi ħafna sa żewġ minuti l-Onorevoli Tavares. Grazzi ħafna, Signora President. Mela, l-ewwel net. Skużani għax ħajkolli nitlaq eh, biex immur kumitat ta' dritti ta' bniedem fil-fatt ħankun ġejju sejjer bejn żewġ kumitati. Eh, u fil-fatt hemm eh, suġġetti komuni bejn iż-żewġ kumitati. Mela, Kien jisir konta nirranġa il-mikrofonu, jgħajt il-delegat. Mela, Kif kontet najt, ħankun sejġej u sejjer bej dan il-komitatu dak ta' drittijiet ta' bnidem, dan il-kwistjoniet li jtni trattaw għawek. E, kważi kważi ġustifikaw li niltaqgħu flimkien dawn iż-żewġ kumitati, jien għandi xi żewġ mistoqsijiet l sinjura Andres. Jisemmiet 8000 persuna li huma soġġetti għal E, xogħol imġiel. Dan huwa ammont mhux ħażin. Għalhekk forsi tista' tagħtina l-isfond għal din iċ-ċifra. Tista' taqsam din iċ-ċifra skont setturi differenti tal-xogħol, forsi u wkoll kemm huma nisa kemm marġiel, dak l-ewwel punt tiegħi. Tieni net jiena nixtieq inkompli fuq dak li għadu kif intqal missur Zondagard dwar it-talba għal eh, xogħol illegali minn kumpaniji, assoċjazzjonijiet ta' impjegaturi, ta' minn ħaddem. Kumpaniji żgħar li forsi jużaw l-immigranti. Kultant aħna eh, nifukaw fuq kumpaniji żgħar. Iżda ħafna drabi il-kumpaniji l-kbar għandu 50 jew 100 ħaddiem jaħdem għalihom. U l-standards minimi Ewropej li diġa għandna għal post tax-xogħol u il-pagi minimi uh, skont is-settur tax-xogħol. Dan jista' forsi jiskoraġġixxi lil min ħaddem li jfittex eh, xogħol illegali u semi illegali. Jekk inti ħatħallas l-istess għal ħaddim illegali bħalma tħallas għal ħaddim legali ma jkun hemm ebda inċentiv li wieħed jipprova eh, isib eh, xi ħadd li huwa impjegat illegalment. X'huma l-każijiet tal-xogħol imġiel fl-Ewropa? Kultant aħna fil-Portugal nisimaw eh, dwar nies Portugiżi li jiġu eh, sfruttati fi Spanja jew anka l-Belġu, Lussemburgu u l-Olanda. U jiena nix nkun naf jekk din xi ħaġa li tiġri ta' spis jew le. Signora. Grazzi l Costello, grazie ħafna, grazzi li żewġ kelli mal din il-prezentazzjoni verament interessanti. Kif ukoll l-informazzjoni u l-istatistika kienu utli ħafna. L-ewwel net, brabta mal-Frontex, jina nkun interessata u fil-fat diġiġa mġiet mitluba mistoqsija minn huwa l-koordinatur, xinu ma' rizorsi, x'inhu kemm hemm persuni impjegati magħha, Tinenet, dwar il-vitmi kem tal-sfruttar sessuali kif ukoll l-esperjenza tal-ILO tal-xol MGL, iżda mod partikolari Meta il-kontrolli tal-frontiera isibu il-vittmi ta' trafikar, x'assigurazzjoni tistgħu jingħataw lill-vittmi? Għaliex dawn jibżgħu ħafna iżjed li jinqabdu mill-pulizija milli jkunu traffikati u din ir-realtà. U tant għandna migranti mhux dokumentati fl-Unjoni Ewropea kollha kemm Issa nixtieq ukoll xi informazzjoni fuq il-profil ta' persuni li huma fil-fatt involuti fit-traffikar. Jina naħseb li tkun ħaġa interessanti li ikonna dea tal- eh, tal-mod kif jaħsbu tal-personalità, tal- eh, minn fejn huma, kif jippreżentaw ruħhom fis-soċjetà, eċetera. U waħda mill-kwistjonijiet li jina fil-fatt kont involuta fl-Irlanda hija marbuta ma' E, partikolarment dawk il-vittmi ta' trafikara sfruttar sessuali, waħda mit teoriji li sibs li l-industrija tal-entertainment kollha kemm ta' divertimenti hija memlija e, b'nies li setaw ikunu vittmi ta' trafikar, ħasil tal-flus korruzzjoni fil-fatt ħafna E, pajizi hemm xi forma ta' regolamentazzjoni tal-divertiment adult imma f'ħafna pajjiżi oħra m'hemmx. U nixtieq nkun naf jekk hawnx xi wieħed mill-kelliema jew tnejn li forsi għandhom ideat fuq dan u kif nistgħu nagħmlu biex nirregolaw il-divertiment għall-adulti. Il-kwistjoni l-oħra li semmit kienet fuq it-talba kemm għax-xogħol imġiel kif ukoll isfruttar sesswali. Jiena verament nixtieq li aħna nħan naraw kif nistgħu innaqsu d-domanda għall isfruttar sesswali ta' vittmi ta' traffikar sabiex l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kollha kemm huma jikkriminalizzaw dawk li qegħdin jippruvaw jixtru il- eh, il-servizzi sessuali, eh, għalek irridu namluwa iżid diffiċli għalihom. Issa li persona tal-ajello jena konxa li f'Dublin hemm ħafna ħaddiema li jaħdmu fix-xogħol domestiku mod partikolari huma eh, eh, dan huwa xogħol imġiel imma forsi mhumiex traffikati u jista' jkun hemm problema fil-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar dan għandek xi ħaġa xtajdilna fuq dan u fl-aħħar net dwar il-koordinar ma l-NGOs, per eżempju Turn of the Red Light, il-kampanja jinkella il-gruppi tal-immigranti, ecc. Intom kif tagħmlu koordinament bejn is-setat tal-Pulizija u dawk l-entitajiet li forsi għandhom kuttad dirett ma' ħafna ma' dawn il-vittmi li qegħdin insemmu bħalissa. Grazzi ħafna nal-u il-lista tal-interventi bil-Onorevoli Zaborska. Uh, grazie, signora Presidente.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 Anka dan is-suġġett għat wieħed mill-iktar diffiċli f'dan is-seklu li aħna qegħdin fih. Naħseb illi rridu nindirizzaw ukoll x'għad issir fir-rigward tal-industrija pornografika u anka nisfruttar uh, u xogħol imġiel fej ħafna mill-vittmi jkunu tfal għalhekk xtaqt nistaqsik li ma attivitajiet jindirizzaw il-prevenzjoni f'dan il-qasam għaliex fil-gwar ta' tfal. Jekk eh, rridu niprevjenu milli it-tfal ikunu vittmi ta' traffikar tal-bledmin, żgur rridu naħsu ħafna fuq il-prevenzjoni u l-attivitajiet tagħna jkunu fokati fuq dan ir-rigward. Grazie, signora Presidenta. <clears throat> Si jo diskulpar in primer lugar. Iva, skużani l ewwel net, eh, għaxin u kol ħajkolli mur ximkien ieħor. Skużani. Iżda jina xorta waħda ma xtaqx nitlef din l-opportunità tant importanti biex nistaqsi jekk eh, taw ċifri eh, li qablu il-volum ta' flus li hemm wara dan it-traffikar ta' persuni. Eh, aħna għanna dawn it-tip ta' ċifri fuq kriminalità oħra, per eżempju l-kontrabandu, il-traffikar ta' drogi, u nkella l-armi, traffikar tal-armi, ġvi aħna nxieq nqablu iċ-ċifri għawek. U fil-definizjoni tal-traffikar tal-persuni eh, e-, hemmx e, inkluż ukoll dak is-suġġett li huwa qed isir dejjem aktar ehm, eh, popolari ġifieri tal-ħtif tal-persuni, ġifieri hemm it-traffiku pur mm, tal-persuni jew inkellek kemx dan il-valur miżjud ġifieri tal-ħtif tal-persuni. U bħal traffikar ieħor aħna nafu li meta nsiru nafu bit-traffikar tal-armi, tal-drogi, aħna nafu xinuwa il-beneficju jew għal-vitmi, jew inkella kemm xi formuli jew inkella jekk tasal xi ħaġa lil minn ħala taxxa li nistgħu nużaw bħala eh, deterrent. Fil-każ tal-traffikar tal-persuni din il-formula teżisti wkoll u hija applikata fl-istati membri kollha bl-istess mod u b'mod awtomatiku fuq kemm qed nitkellmu. Ix il-pulizija x'setgħu jitalmu? dwar il-volum ta' flus f'dan is-sens u jekk setax jiġi użat għal darboħra u jekk hux b'mod awtomatiku f'programmi ta' prevenzjoni u attenzi u ħarsin tal-vittmi jew le. Grazzi. Eh, L-Onorevole Jala Sender. Grazzi ħafna Sinjura Jala Sender. Qabel nerġgħu nisimgħu il-mistiedna tagħna biex ikunu jistaw jirribattu għal mistoqsijiet tagħhom xtaqt nirringrazzja lill Europol u d-direttur Robert Wainwright li l-kumitat tagħna batinna rapport dwar il-traffikar tal-bnedmin. Xtaqt jiena wkoll nagħmel iż-żewġ kummenti qabel is-Sinjura Mathieu tkellmet dwar iżjara li għamlet fil-Kambodja. U Jiena kont ukoll rajt dokumentarju minn wahda eh, waħda taljana Ilaria Borrelli dwar dan l-istess suġġett ġifiri li dawn it-tfal bniet ta' erba' ħames snin kif jiġu sfruttati. Kienet rakkontat l-istorja ta' din il-mara li meta kienet zaħira kienet sfat eh, mibjuwa u intefet f'din il-situazzjoni fil-dar fej kienet maluqa kienet isfennet fil-kantina mal-ġriden imma il-nexxila taħrab u il-marret antiziju għax ħasbet li sejjina ma tiju stess reġa biħa. U ġifiri din il-mara wara l-istorja taħħa dak kollu li ġarbet kienet ix-xempju ta' dan it-traffikar taqstant tal-biża. Imma naraw li ħafna irġiel li jżuru dawn il-pajjiżi huma mill-Ewropa. Ġifri verament qed nitkellmu dwar kuraġġ politiku biex aħna naġixxu. iġifiri il eh, ejdinna kif taħsibha dwar dan. Signora Jala Sender għalet u koll li meta naraw dawn l-affarijiet fil-medja u jitkelmu fuq il-xol ta' dan il-kumitat, dejjem se jisaqsu fuq ehm, il-konsekwenzi finanzjarji. Ġifri dan tip ta' traffiku, xieħol ehm, xieħati jew xinaqqas l-ekonomija għandkom xie idea ta' ċifri. Issa, nis Semmaw is-Sur Van Hell għandek 5 minuti, Sinjur, forsi tista' tirrispondi il-mistoqsijiet kollha li eh, ġew mamula li grazzi. Thank you. Um, first, the roots from Nigeria was the first question. Mela, il-rotot ta' Nigeria. Zawċ possibilità ki kollok il-flus, kun tistat tiffinanzja għal dokumenti folot, dawn idaħlu il-merkanzija bl-ajru u dawk li mbagħad m'għandhomx il-flus jitilqu għalon it-triq u wkoll jaqbdu fċeċa l baħar ġifiri kolom jivvjaġġaw fuq il-baħar. Dejjem bil-fiduċja li se ximkien u jsibu xogħol il-Mirja Fasiljadu kienet il-President tal-European Women's eh, Lobby issa qed taħdem l unjoni eh, fuq dan is-suġġett ta' kontra traffikar. Naħseb li hemm xi 7 minn persuni ma forsi peress li għaw xaħat mill-offiċju taħħa nistaw nikkoreġu din iċ-ċifra ta' kemm nis qed jaħdmu f'dan l-offiċju. Ija, taħdem fuq l orientazzjoniet eh, tal-linji ta' politika u koll tara li tittejjeb il-koordinament bejn daw kollha li jaħdmu f'dan il-qasam u hemm ħafna u ħafna entitajiet u nies li jaħdmu f'dan il-qasam u hemm bżonn koordinament. Jiena meċ il-border guards tal-Belġu, jiena qed 400,000 fl-Unjoni Ewropea kollha, ġifri kollox, mhux fil belġu biss anzi, <laughs> l-Unjoni Ewropea kollha. Mhux qed nifmek għax rġajtu żgħid il-kelma Belġan, Belġium. Qed ngħid li erba' mit telf. Four, a four with five zeros. A four with five zeros. Bodegaard. Four hundred. Four hundred thousand. Four hundred. thousand. Erba mit telf erba mittelf. Erba mittelf. <laughs> um, I'm sorry, we, can, we cannot share our intelligence. Um, Id-dispjaċini li aħna ma nistawx naddu l-informazzjoni fuq in-nies għax ma ridux li dawn japprofittaw ruħom minnhom ukoll il-kriminali. Ġifieri dan il-ħelbok huwa ukoll konfidenzjali. Issa fuq iċ-Ċina malaj malaj hija dinja għalija. Dinja kompletament differenti raġel għat ma jista' jkun il-vittma ta' trafikar għanna nidirjaw biss nisa u ma' tfal. Il-numri huma ħafna iktar olijin numri ta' nies involuti, speċjalment u kollettiv ta' trabi għax għal-gvern ċiniż din hija problema taħraq Hemm differenza kbira bejnietom u bejna. For kważi huma għandhom mit eh, mit mija minn mija eh, conviction rate, rata ta' um, um, most of the times. It's very expensive for law enforcement to do. Indicators and colleague of mine from the Netherlands always says 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 is 1. Meta noddu zeros naslu għal ċifra ta' numru wieħed. Irti kollok inti ħafna indikazzjoni biex tasal għal kas. Trid ħafna żmien, ħafna kliem, ħafna flus. Still, the, the countries have to implement this, but this is a very good thing because the victims are... il vittmi il-ħin kollu ibidlu u koll il-verżjoni tagħhom ħafna drabi għax jibżaw, jibżaw minn kollox, anke mill-pulizija. Ġifiri, jiena fil-Frontex nitratta l-koordinament ta' dan is-suġġett, hemm xi tnej oħra fil-Europol forsi. Ġifiri, verament hemm bżonn iktar nies li jaħdmu fuq is-suġġett. U dan ovvjament iqum ħafna flus biex nġiddu kontra dan il-fenomenu. Issa, inna xaxar snin nġbru il-data u għadna nix sistema li taħdem sowa, ġifiri ma nafux fej ridu nofqu l-flus u fej ridu natu priorità. Skużani. Mela naddu nisimaw il-kollega kalaq li il ħin. Grazzi ħafna ħafna mistoqsijiet e, e, importanti għalek se nipprova niġilet mal-ħin. Fuq definizzjoni xtaqt biss ngħid li qed naqblu kompletament mal-kollegi tal-UNO e, DC jekk għandek persuna li wieħed qed jipprova ibellala xi ħaġa ħafna drabi ġifiri nis ikunu kompletament imqarqa nafu dan. Issa, eh, fuq il-statistika, rridu natu statistiċi iktar eżatti, imma d-dejta li għanna mux ta' stoffa lissa, mux ta' min jorbot fuqa. Aħna nishtiqu kol natmu ma l-istati membri tal-Unjoni, ta ġifiri għetna bil-kom invita għonek biex nimplementaw servizz nazjonali, ġifiri biex inkunu nistaw namlu din id-dejta ta' min jorbot fuqa. Emilini gwida, għan mill-lodda, ekkieġobkom ejjo għanna, ehm, aħna rridu naħdmu għakom Il-flus liħ ta' traffikar għal-2005 għanna l-figuri u ma semmejġ dan għax aħna nasbu li verament bax meta nqablu ma' riċerka li qed nagħmlu issa kenna 32 biljun estimati ta' dollari eh, amerikani pala ġenerazzjoni ta' flus kull sena, pero dan huwa dinja ċifra baxxawis u qed naħsbu li nistgħu nidħlu wkoll fil fċifri li huma l fuq minn mija mit biljoni ġifiri. L-Unjoni x'tista tagħmel? Intom saqsejtu ħafna mistoqsijiet fuq dan l net jina ovvjament eh, inna nejdu naqblu ma'kom anki la lej la jello nejdu li irridu naraw fuq dil-kwissjoni ta' domanda nedukaw il-konsumaturi għax jekk hemm provvista bil-fors li hemm id-domanda il-talba għal servizzi sessuali u differenza bej servizzi sessuali u anki ix-xogħol u dibattitu għalih dan irdu noqogħdu ħafna attenti li biex nevalwaw il-modelli li għanna palissa u dak li jaħdem dak li ma jaħdimx imma għandna provi li u ukoll domanda li tkun taħdem tajjeb aħna naħdmu ma' minni ħaddem ma' kumpanniji biex ikun hemm e, tista' taħdem iġifieri din il- din skema u anki mufti ta' kif tista' sir domanda valida. Imma fl-isfruttar ta' xogħol inti ma tistax tieħu kulħadd il-qorti għax dawn jixtru t-shirts bl-irħis pereżempju, toħodhom il-qorti. il il qorti jien naħseb li fuq il-level ta' Unjoni hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu xi konnektar mainstreaming u naraw kif nistgħu nidħlu f'setturi oħra u jkun hemm iktar koordinament aħjar. Per eżempju DG Trade, kif nistgħu wkoll nagħmlu din ir-rabta id-dimensjoni mal kif huma voluti pajjiżi terzi u koll fil-politika ta' kooperazzjoni tal-izvilupp, ġifiri, kif tista' tintegra inti dawn il-kunċetti fil-kooperazzjoni tal-izvilupp? u ma zommiġ biss, ma zommux biss ma l-kunċett tal-immigrazzjoni illegali, unbat il-kwistjoni kollha tal-azil, imma niftħu għaw nipnamlu, eh, neħdu perspettiva ħafna iktar wiesa. Ovvjament, ta' dritti tal-bnidem, il-gwaljanza bej sessi, ħafna kwistjonijiet li jitħlu hawnhekk. Issa, fuq l-odda li bżon, minna għata tal-infurzar, għana zviluppajna bieċa odda ta' e-learning, specialment għal li tintuża mill-ispetturi ta' xol. U din is-sena stess aħna eh, nidnija di nistaw u koll naddu għal-ħattijħor għadba ħafna xie jisir ovvjament f'dan is-settur. Imma hemm ħafna eżempji ta' prassi tajba li naraw jisiru fl-istati membri u dan insibuh f'dan il-miżura f'din lodda għalhekk aħna nixtiequ li jkun hemm ispezzjonijiet ikunu immirati u jkunu effiċenti. sabiex il-kriminali jistaw jiġu identifikati ħafna u kol hemm lokal kooperazzjoni bel ispetturi u il-settur privat kif nitkelmu wkoll l-NGOs eh, nqarbu ma trade unions li nqarbu ma l-vitmi naħsbu naqblu makom li nistgħu naħdmu iktar fuq dan. Fuq it-traffikar tax-xogħol il-vitmi u l-protezzjoni għal vidju jow ma jizistu xo mhux biżejjed. U għalek ma tantx aħna naslu laqqas biex nidentifikaw. Għax il-vitmi ma jaqblilhomx li jidentifikaw ruħhom għax mallew li jiġu deportati. Ġifieri eh, dan kollu għal meta nitkellmu għad-dinja tax-xogħol Nirrid niqafaw, naf li jatbaqa xi mistoqsijiet, jina jekk tridu nkun nista nirrispondjom jew iktar tard eh, ma'kom. Grazzi ħafna Nirringrazzjakom it nejn tom verament zamejtu mal-ħin u kontu eżatti ħafna. Nirringrazzjakom iktar u iktar għal prezentazzjonijiet eh, ta'kom dawn il kif istu l-affarijiet mill-perspettiva Ewropea jiena perswaza l-komitat Tana verament sejjos l-informazzjoni li tajtuna, anki riflessjonijiet ta' għalhekk għal darboħra oħra nirringrazzjakom u nerġaw niltaqaw. Jina naħseb li press li dinja l-ewwel darba li qed eh, naqsmu l-idejat magħkom, żgur se jkun aktar kożinid biex nagħmlu dan. Issa naddu għattini cluster, għattini parti, ħanitkellmu fuq eh, suġġett eh, interessanti ieħor li traffikar tal l-iskart u forom oħra ta' kriminalità ambientali Hawnhekk qed nitkellmu fuq attività li ssir fl-Italja dan it-tip ta' trafikar huwa id-deb għal mafja hemm id-dimensjoni transnazzjonali u għalhekk aħna l-kumitat tagħna eh, qed ninteressaw ruħna fihom. Illum se nisimgħu żewġ mistiedna importanti ħafna se jitkellmuna fuq il-femit tagħhom l-ewwel wieħed Julian Newman mill-EIA, Environmental Investigation Agency ta' Londra, u mbagħad nisimgħu kull Stefano Ċafani, Viċi President tal-Legambjente din tal-aħħar minn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 għal dibattitu se nagħmlu l-istess kif għamilna sissa għalhekk kwarta kull wieħed illum l-wisidna tagħna żammaw mal-ħin u għalhekk Anzi, il-rapporter sana zamu mal-ħin, nerġa nitlobkom biex il-mistoqsijiet ta' ma ta' tamlom xiktar minn zoċ minuti anki biex għom iktar ċans il-mistidna tagħna biex jitlu fil-fond fir riflessjoni tagħhom. Għalek kwarta għal mistidna tagħna un mbagħad nagħmlu round l-ewwel il-koordinaturi mbagħad il-rapporters sul kollegi kulħadd ikollu żewġ minuti. Biex bat nerġgħu nisimgħu il-mistidna tagħna nibdew l ewwel minn Julian Newman għal EIA. Grazzi. Thank you, Chair. Good afternoon. Um, I'm from the Environmental Investigation Agency, that's an NGO, non-governmental. Grazie ħafna, na grupp NGO bazat uh, Flandra li mhuwiex uh, aġenzija tal-gvern fir Unit. Aħna bdejna fl-1984 bl-uffiċċji f'Londra u Washington. X'namlu? Aħna nagħmlu investigazzjoni u freati ambientali, aħna għajmu koxjenza dwar dan u naraw li anka l-infurzar ikun għet iktar effettiv. U anka nħarġu l-gruppi f'żoni fej jisaħu dan it-tip ta' reati, ġifiri meta nam nejdu reati ta' ambientali. Hemm ħames tipi hemm il-kummerċ illegali fil-annimali salvaġġi, il-kontrabando ta' sostanzi li uh, inaqsu l ozonu il-kummerċ illegali tal riskart uh, perikolus u anka uh, il-kummerċ ta' njaw maħdum li kun ġimisru uh, kif ukoll il-sajt li ma jkunx uh, regolat, rapportat jew għalek illegali. Għana nikopru wkoll il- Fir-rigward tal-, -kriminalità uh, tal reati fil-qasam fil qasam tal animali salvaġġi hemm nista' nagħmel referenza s-sajti sul u uh, Montreal. Fil-gwajt tal kutrabandu tal-ODS forsi tkun xej sorpriżi għaliex id-dinja tipprova tneħħi dawn is-sustanzi imma s-suq illegali zdiet ġvi 20% ta' CFCs qed ikunu eh, moddija permezz tas-suq illegali. Il-logging illegali. Siġar. Eh, toħta s-siġar b'mod illegali dan qed jiswa 15 biljon dollaru fis-sena. U sissa dan xogħol qed isir għabbażi ta' inizjattivi reġjonali. L-impatti l-iktar komuni ta' dawn ir-reati għandek il-taħt l-injam illegali u l-sajt illegali dan iwassal għal serq ta' rizorsi naturali. Dan fixkel il-governanza u anka E, jizra il-korruzzjoni. Ħafna minn dawn ir-reati waslu għal tibdi fi klima anka għar 30% 18% tal-gassijiet tal-effett serra qed jiġu minn dan u qed waslu għal deforestazzjoni għandna wkoll il-kimika li qed wassal għal eh, tisħin globali. L-impatti fuq is-saħħa tal-bniedem bħalma semmejt il- neħija ta' l-ozonu taffettwa d-dinja kollha, taffettwa l-bnedmin, l-proċess kollu. U aħna nitkarmu nitkellmu fuq l-iskart uh, perikolus uh, meta dan l skart tossiku jintrema uh, b'mod illegali jaffettwa wkoll l-ilma, ma taħt l-art u t-tniġis. Imma mbagħad l-impatt fuq il-biodiversità u anka eh, il-sistema ekoloġika. U ovvjament il-kummerċ illegali ifixkel il-kummerċ li suppost huwa legali, ġifiri dan jaffettwa wkoll is-suq bħalma qed tal-injam. Ħanati ftit karatteristiċi ħafna minn dawn reati, issu għamdaqs daqs li kiku ma joħolqux vitmi għalix l-effett taħħom mux wieħed um, immedjat. Imma jekk l-ozzonu jitnaqqar il-kol sen batu minn dan u għalek minħabba din il-perċezzjoni eh, natu priorita baxxa dan il-qasam. Tikun ħafna abbuż fiżiku wkoll anka fil-Kambodja, fil indonesia fil-Brasil, għaliex dawn huma persuni li qed jiġu affettwati b'mod dirett minn dawn ir-reati, ġifieri dawn huma reati eh, li huma ta' riskju baxx għaliex inti mhux daqshekk faċilment se tinqabad hemm ukoll l-element tal-korruzzjoni kif ukoll il krimità organizzata transnazzjonali fejn hemm eh, dan iseħ eh, mifrux mal-kontinent u bej l-pajzi differenti. Għan provanti konftit valuri, figuri. Jina għetin iżel dawn il-figuri għawnek sabiex tarawom l-animali salvaġġi dawru ma' 7 biljon eh, dollaru fis-sena U matem il-figuri l-oħra l-12 biljon dollaru mill-skart uh, perikolus u l-sajt illegali 4.9 biljon dollaru. Dawn huma kollha ċifri li wieħed jiġġenera bil-reati fuq l-ambjent. Fir-rigward ta' reati ta' riskju baxx, aħna kellna anka każ uh, ġo Singapore li kien fih eh, sitt tunnellati ta' ivorju li kienet jiġi eh, kontrabandat. Imma l-importatur weħel biss għalfejn eh, dollaru. U min jaf kemm il-darba għamil l-istess ħaġa aktar kmini. Fir-rigward ta' reati transnazzjonali, għanna għatnużaw, nużaw, għat naraw illi anka l-injam eh, ta' tip merba u għat jiġi eh, mdaħħal kutrabandu mill-Papua għal ċina. Din il-kriminalità organizzata kella l-protezzjoni militari, kellek anka organizzazzjonijiet mill malazja sabiex jaqtaw dan it-tip ta' njam. Anka kienem ħlasijiet għaddejjien u anka l-brokers Hong Kong kienet jixru dan l-njam u ħafna minn dawn il-prodotti mbagħad kienu qed jispiċċaw uh, fil-iswieq tal-Unjoni Ewropea u tal-Stati Uniti. Għandikom ftit eżempji ukoll tal-Ewropa issa, mhux fuq livell ġenerali biss. U għastmat li l-Unjoni Ewropea timporta madwar 3 eh, biljun euro f'injam li kun inqata b'mod illegali, siġġa li kun inqata b'mod illegali. U eh, l-Unjoni Ewropea taħdem sabiex ikolla forzar tal-liġi fil-rigward tal-foresti, kuna kolla governanza u anka kontrol fuq il-kommerċ Anka kien hemm ftehim li eh, firmat mal indonezja Hemm ukoll regolament fuq eh, linja maħdum li qed tidħol fis-seħ fl-2013 jiġifieri se jagħmilha bħala rejat li wieħed jimporta dan l-injam illegali fl-Unjoni Ewropea. Aħna għandna xi tħassib fuq l-inforzar. Hija politika tajba però parma jiġri fil-reati ambientali l-klim kun sabiħ fuq il-karta imma l inforzar ma tantx rifletti l-istess ħaġa. Fuq l-iskart elettroniku. Huwa l-ikbar forma ta' skart uh, globalment għaliex iktar ma jkollna gadgets elettroniċi iktar qed nermu u qed ikollok ħafna Eh, rimi ta' apparat, mkisra fostom computers, etc. Għanna globalment 4 miljon tonnellata ta' skart elettroniku ġenerat kull sena għam il-Waste Shipment Directive illi tirregola suppost jiġi esportati, jiġifiri per eżempju ċertu prodotti li ma jisawx jiġu esportati li l-pajzi tal-OECD. OECD. Dan toħloq ħafna snitġis u anka ħamrija tossika, per eżempju, fil-ċina. Għanna issa l-Impel Network li għet jindirizza dan il-qasam tal-skart kollu semmu ukoll il-wi, id-direttiva wi illi issa għandak ta' responsabilta fil-rapportaċ u koll minna tal-kumpaniji sabiex nkunu nafu eżattament kif qed isseħ l-esportazzjoni. Xi xogħol li għamilna s-sena li għaddiet eh, ir-rwol tal-Renju Unit ukoll f'dan kollu. Aħna ħadna monitors u televiżjonijiet eh, antiki mkissra aħna ftaħnijhom l-om ehm, tracker ġofijom sabiex nkunu nafu minn fej għaddejjien u dan partikolarment batinna il-sinjal mil-Gana. Suppost għat maħarġu mill-Unjoni Ewropea u spiċċaw fil-Gana. U eh, meta dan it-tamir eh, jasal biex jitkisser jibda ħaraq kif taraw hemmhekk li huwa żgur ta' ħsara anka għal persuni hemmhekk. Is-sostanzi li qegħdin uh, jaqirdu l-ożonu L-ikbar kas fl-Europa sal-lum huwa dak ta' 97 meta kien hemm il-broker Ġermaniż uh, Tajfun il-kas li kien qiegħed jimporta 700 uh, tunnellata mill-Ċina u jibiħon fl-Ewropa. Kien hemm kooperazzjoni sew mill-Ġermanja, kien hemm prosekuzzjoni sħiħa għaddejja sabiex anke jagħmlu kuntatt mal-pajjiżi l-oħra fejn kienet ikun hemm l-esportazzjoni lejhom ta' dan il-prodott. Mbagħad hemm CFCs hija sostanza li tintuża ħafna fil-air conditioning u fil-refrigeration eh, u kien hemm il-proibizzjoni fl-Unjoni Ewropea sa mill-2010. Huwa strampa li hija illi kien każ wieħed biss li ġi rapportat għaliex eh, xorta waħda l-produzzjoni tal-HCFC waħda olja ħafna. kien hemm qabda waħda fl-Ewropa li inqabdet bej l-frontieri tal fuq il-frontieri tar-Russja. Kena kol każijiet ta' kontrabandu ta' CFCs bejn ċina u Russja, suppost CFCs riċiklati. Dan juri illi eh, dawn ir-reati jekk ma jiġux indirizzati nies għalwat huwa ma volja dawn huma każijiet imorru lura għad-disajnijiet. Aħna u wkoll skali ta' dawn ir-reati għalfejn għandhom jittieħdu bis-serjetà, anke nagħtu eżempju mill-Ewropa, dawn jipprovdu sfida għandek il-skala eh, kbira ta' eh, kummerġ globali li jpoġġi ċertu pressjoni. U ma biss uh, eh, percentazzar ta' containers li fl-ħar mill-ħar ikunu iċċekkjati Hemm ukoll nuqqas ta' kooperazzjoni anke fuq il-frontieri. Huwa faċli li eh, l-kriminali imexxu dawn il-prodotti jew l-affarijiet minn posta liħor, jiġifieri jekk inti taqbad konfiska ta' konsenja bħal uh, l-ODS jew lavorju, eh, is-sistema hija illi eh, turina li għanna bżon għal l-infurzar ta' din il-liġi permess ta' intelligenza. Aħna faċilment, per eżempju, segwejna xinu jiġru minn dak l-apparat li semmejt iktar kmini u nispiċċaw il-gana ġifiri. Huwa possibbli li wieħed jaħdem mal-kumpanija uh, ta' shipping u anka tkun taf x'inhu għaddej u anka tressaq iżid in-numru ta' każijiet li jiġu jitresqu din prosekuzzjoni. ċertu uh, partijiet tal-Ewropa sanna il teams ta' speċjalizzati fir rigward tal-reati uh, ambientali għana u kol inizjattivi reġjonali bħal-Impel bħal li huwa il-Network uh, Ewropew fir rigward tal-iskart u fuq livell internazzjonali wkoll qed jieħdu għax iktar bis-serjetà. Għandna operazzjonijiet koordinati bħal dik ta' Demeter illi involvit uh, uffiċjali ta' dwana illi kienu jagħmlu l-verifika min-naħa tagħhom fuq il-iskart Eh, perikolus hemm ukoll l-Interpol illi għandhom liko message illi permezz tiegħu jagħmlu skambju ta' informazzjoni bej il-pajjiżi. Eh, u l-użu tiegħu qiegħed jiżdied. Għalfej dawn ir-reati huma importanti u għandkom tuħdhom bis-serjetà. Hemm il-post mankaj li qiegħed fil-frontiera bej ċina u l-Vjetnam Dan il-post qed isir post fej 65% tal-persuni eh, li ġi traffikati jitilqu ġifiri eh, qed isir ukoll post ta' dan it-tip ta' reati. Grazie.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 Grazie Presidente, grazie. Grazzi Signora President, grazzi tal-din l-istedina l-Komitat kollu. Mela, b'dan l-intervent, aħna nixtiequ rakkuntaw dik li kienet l-esperjenza tal-assoċjazzjoni tagħna u tal-grupp ta' ħidma li nħoloq f'dawn is-snin fl-Italja eh, għal dawk li huma l-attivitajiet li wasluna li eh, nirrakkuntaw u n-denunċa tal-ekomafja f'pajjiżna. Mela, fl-1994 il-Lega Ambjent waqfet l-Osservatorju fuq ir-reati eh, ambientali dinja bbażata f'Ruma, iżda li għandha wkoll imbagħad entit elf entità lokali, avukati, eċetera. Iġbi dawn huma kollha konsulenti li aħna nużaw fit-territorju. Fl-1994 ġie u ukoll l-ewwel rapport fuq l-ekomafja u mbagħad tliet snin wara e, fl-1997 dan sar rapport annwali. Sabiex il-legambjente tkun tista' tagħmel dan ir-rapport jiti kollabora u twettaq sinerġija importanti ħafna mal-setat kollha ta' forzar tal-liġi, iġviri mal-maġistrati, tal-prokuri lokali, kif ukoll eh, eh l-uffiċċju tal-prokuraturi tal-antimafja, kif ukoll il-Parlament Taljan għaliex mill-1995 fit parlament Taljan hemm kumitat Eh, parlamentari li jagħmel inkjesti fuq il-skart u l-attivitajiet illegali li huma marbuta ma' dan. Aħna nkollaboraw ukoll mal-Aġenzija tad Dwana x'dan huwa suġġett importanti ħafna għal kontrolli partikolarment fil-portijiet. Jiġri, din huwa grupp ta' ħidma fost assoċjazzjonijiet ta' ċittadini, NGO u istituzzjonijiet li jamlu eh, dan verament partikolari, forsi huwa eżempju verament uniku għal dikrija il-kollaborazzjoni. Ekomafja huwa terminu li eh, ġi infassal mill-leg ambjenti fl-94 għall-ewwel darba u fid-99 mbagħad daħal fid-dizzjonarju Zingarelli, dizzjonarju Taljan. Mbagħad sentej wara daħlet eh, kalma oħra, ġbiri mostru mostru ekoloġiku. Ġvi qed nitkellmu fuq dawk il-kostruzzjonijiet legali u illegali li ehm, iħarbtu l-ambjent li nsabu fihom. Din il-ħidma tagħna li waslet issa fit-18 l-edizzjoni tagħha ħana ppreżentajna l-Ekomafja tal-2012 eh, fl-Lulju fl-4 ta' Lulju ta' din is-sena u il-Viċi President palma qalet kienet preżenti eh, Kien hemm ukoll il-President parlamentari tal-investigazzjonijiet fiċ-ċiklu tal-rifjuti kif ukoll eh, membri oħra, rappreżentanti oħra. Mela, hawnhekk qed naraw it-taqsira tat-taqsira tal-informazzjoni kollha li għandna. Is-sena li għaddiet fl-Italja kien hemm 33,000 reat. Kważi erba reati kull sija. Ġew arrestati 305 persuni, ġew eh, ġew imresqa 78,000 eh, persuna kien hemm kważi 9,000 qabdiet. U f'dawn it-18 sena aħna għamilna eh, rajna li kienem involviment ta' kważi 300 klan mafja li kellhom eh, attività li taffetwa l-ambjent. U għal din is-sena aħna fassalna u, u provajna nikkalkulaw il-biznis għal 2011 u aħna kalkulajna li għamlu aktar minn 16 il-biljun euro. U dan, din, dan l-ammont kien kważi kostanzi f'dawn 18 sena. Is-sena li għaddiet kważi 48% fil-mija tar-reati saru fl-erba reġuni fejn l-aktar li hemm preżenza E, tal-mafja ġviri kampanja Kalabria, Sicilja u Pulja. Għawek nistaw naraw pajċart li turi li muma ir-reati li aħna niddeskrivu fil-rapport hemm l-attività e, illegali għal dak li għandu xjaqsam ma' rifjuti, iċ-ċement, ġviri e, il-bini, l-attivitajiet kontra l-annimali, il-ħruq, il-nirin, għalix dawn huma karatteristika importanti tal-ekomafja kif ukoll kontrabandu tal-beni kulturali u eh, eh, sejbet arkeoloġiċi. Mela, il-bini illegali fl-Italja. Fl-2011 kien hemm kważi 26,000 binja mhux awtorizzata. U dan huwa settur li garantixxi l-ekomafi kważi 2 biljun euro ta' tħul kull sena. Palma tistaw taraw, il-setat tal-polizija eh, skoprew kważi 7000 eh, reat. Mela, u ekku dawnu ma eh, ftit eżempji, din hija Pizzosella li hija Olja li tinsaf Palermo li hija l-kapitali tar-reġjun ta' Siċilja, għaw qed naraw skeletru pratikament li ilu hemm 25 sena fil-Kosta Malfitana fil-kampanja f'żona verament bellezza u dan verament qed iħarba dik il-parti tal-kosta Din eh, paradossalment hija eh, kostruzzjoni li saret fuq il eh, fuq ir ramel li semmewa palafitta fitta u li pratikament il-bahar issa diħel fuqa. Għawek qed naraw eh, bini li jem f'park eh, u qed ħarba temmek parti importanti tal-kosta tal-Pulja. Reati oħra ambientali tal-rapport tal-ekomafja eh, ta' sena li għaddit, qed nitkellmu fuq in-nirien fil-foresti, kien hemm il-krimini kontra l-ispeċe protetti, kien hemm ukoll zida mhux ħażin meta qabel mal-2010 ta' ser u l-kontrabandu ta' E, beni kulturali u sejbiet arkeoloġiċi, kif ukoll rajna kważi 14.000 reat e, fis-settur e, tal-ikel tal fejn l-organizzazzjonijiet tal-mafja sfortunatament anka fit-tul ta' din is-settur għandhom ruol importanti mhux ħażin. Issa iċ-ċiklu tal-skart illegali dinija e, ċifri storiċi mill-1997 sal-2006. Aħna għawek fl-ewwel kolonna nistgħu naraw il-listaw tal-ammonti tal-iskart eh, speċjali ġbir li li ġej mill-industrija. Mbatt fit-tieni kolonna hemm il- E, skart speċjali li jaqat fil-impjanti illegali. Imbagħad id-differenza bejn dawn iż-żewġ kolonni huma in miljuni ta' tunnellati ta' skart speċjali li ġew prodotti imma ma tpoġġewx f'dawn l-impjanti awtorizzati. Aħna użajna din l-informazzjoni dawn iċ-ċifri u e, għamilna, immaġinajna kieku kienu montanji daw u il-bazi ta' din il-montanja hija ta' 3 ettari. U kif tistaw taraw kull sena Fl-Italja twildet montanja ġdida mamula mill-iskart. Fl-2006 kien hemm ir-rekord ta' dan l-iskart speċjali li ġew maħluqa u li ma spiċċawx fl-impjanti li suppost, sparixxew daw għal jbirek 31 miljun tunnellata eh, ta' skart speċjali. U fil-fatt jekk aħna ngħidu li għandna eh, E, bażi ta' 30,000 metru kwadru jolew 3,000 metru, bażikament qed nitkellmu fuq muntanja ta' skart da' sletna fis-siċi fis U dan fl-2006. Issa, għawek għanna E, rappresentazzjoni differenti meta qabla ma dawk e, l-iskart li jiġu e, imqasma mill-ekomafja. Jekk nieħdu id-dejta li hija ikkonfermata ta' dak li ġi trafikat mill-ekomafja mill-investigazzjonijiet tal-setat tal-forzar tal-liġi bejn l-2010 u l-2011 naraw li sparixxew 2.4 miljun tunnellata ta' skart speċjali. U mhux l-investigazzjonijiet kollha ħarġu b'ċifri preċiżi. U jekk nikkonsidraw dawk it-2.4 miljun tunnellata biss u jekk nimmaġinawhom mobbija eh, ġo eh, trakkijiet tal-ġar tal-merkanzija, rajna li għanna aktar minn 96.000 trakki, ku wieħed wara liħor, kiku podġuhom fuq it-toroq fuq l-autostradi tal-Italja, Kieku konna namru, namlu linja ta' trakkijiet li minn Reġo Calabria jibqaw tilajn sa' St. Moritz fl-Svizzera. Fejt jispiċċaw dawn l-skart speċjali. Għawek ninsabu f'kampanja ġviri bejn Napli u Kazerta u jek tara għawek dinija barriera li mux illegali li jumbat tiġi mimlija bl-skart jumbat eh, din il- Eh, din il-mizbla illegali mbagħad tiġi mottija ma tista' tara xejn, imma hemm qiegħda u dik qed eh, titniġġess l-art. U għawek dawn il-muntanji li qegħdin taraw f'dan ir-ritratti mhumiex muntanji veri imma muntanji ta' skart dan huwa eh, post fil-Pulja, fil-Provinċja ta' Foġġa u għawek qed tara l-iskart industrijali ġej l-aktar minn tramuntana tal-Italja. Mela għawek kitt naraw eh, f'Milan, f'Milan, eh, ħaznit sħaħ ta' skart isfel għanna eh, fi Paljano fi provinċja ta' Frosinona għanna dawn il-bastiet il-gbar li ġejjin mill-nord. Għawek fi Crotone fil-Kalabria għanna minn muntanji ta' skart li ġew prodotti mill-industrija. Għawek dawn huma eh, dan huwa skart li eh, ġi mormi b'mod illegali u jittefa fuq eh, il-postijiet agrikoli għawek qed naraw Viterbo, il-Lazio, hemm il-bastijiet il-kbar ukoll kif ukoll eh, eh, maħzen ieħor, għawek f'Kazerta din bażikament hija barriera illegali u ġit mimlija. Issa biex niftemu, qed taraw hekk dak huwa trakk mill-kbar dawk tal ta' fuq l-autostrade biex taraw kemm kbira dik il-barriera. Fl-Italja mill-2001 hemm liġi ġdida li tiġilet kontra min jwettaq dawn ir-reati tal-iskart. Eh, din il-liġi il-ġdida fil-fatt hija effikaċi ħafna li xi permettiet li setat tal-pulizija li jagħmlu eh, arresti li jużaw eh, interċezzazzjonijiet tal-telefonati għaliex qabel ma setax tintuża din għaliex il-reat ta' traffiku tal-iskart kien biss kontraverzjoni u mhux reat. Issa permezz ta' din il-liġi l-ġdida li qed tagħti aktar eh, gravità, aktar serjetà l dan il-reat u tellatu għal-reat minn kontrevenzjoni l-affarijiet qed Fil-fatt mill-2002 sal-lum intużat fi kważi 1200 investigazzjoni li waslet għal l-arrest ta' 1000 u kważi 300 eh, persuna voluti. Eh, Kien hemm 676 eh, kumpanija voluti u f'dawn il-199 kellhom x'jaqsmu ma' eh, traffikar internazzjonali involva wkoll pajjiżna u kellhom x'jaqsmu wkoll ma' traffikar internazzjonali lejn 23 pajjiż barrani li 10 minnhom fil-fatt jinsabu fl-Unjoni Ewropea. Issa, fl-2011 biss, grazzi għal ħidma ta' kollaborazzjoni mal-Aġenzija ta' Dwana, ħarġu E, informazzjoni fuq traffikar internazzjonali importanti. Dak li qabel kien eh, traffikar mill-Europa sal-Azja, sal-Afrika, Umbat fil-fat beda jitxaqla il-traffiku lejn l-Azja, eh, partikolarment iċ-Ċina, fej kien hemm esportazzjoni illegali tal-iskart. Dawn huma eh, l-iskart li ġi eh, maqbut fl-Italja ġifieri qed nitkellmu fuq traffikar illegali internazzjonali. Il-plastik hija kważi 38% il-metall kważi eh, huwa ftit iżjed minn 48% tal-iskart li ġi maqbut jew konfiskat. U dawn huma iż-żewġ oqsma li l-iżjed jiġu traffikati b'mod illegali. Mela bħalma kontet najt, iġvi aħna il-pajis ta' destinazzjoni l-aktar huwa iċ-Ċina. mbagħad hemm investigazzjonijiet oħra li jurew li l-aħħar destinazzjoni hija Hong Kong. Mbagħad hemm investigazzjonijiet oħra li e, użaw l-Italja bħala punta tan-nofs, jiġifieri mir-Russja lejn l-Italja biex imbagħad jaslu għal Hong Kong, mill-Iżrael lejn l-Italja biex jaslu fil-Olanda. Mela dak li joħroġ mill-ħidma ta' analiżi li aħna għamilna huwa li huwa importanti ħafna li konna leġiżlazzjoni kif suppost li tippermetti li niġġieldu l-illegalità li tafetwa l-ambjent anka bl-istrumenti eh, fuq livell ta' Unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea mill direttiva fil-2008 u l-Italja fil-2010 ma sfortunatament eh, ma nixuqx najdu li l-Italja ma ħadġ gost din direttiva Imma direttiva għalet mod ċar li għal ċertu reati ambientali rridu nużaw il-ġitkun eh, reat kriminali. U rridu najdu li aħna f'din id-direzzjoni rridu nimxu anka f'pajizna, rridu nsaħħu l-attività ta' kontroll tal-aġenziji kollha li jieħdu ħsieb il-kontrolli eh, fil-mod ta' kif tintbat il-merkanzija ġvir fintwana, u mbagħad irridu insaħħu l-attivitajiet importanti li jisiru mill-entitajiet Ewropej bħal europol l-Eurojust, eċċetera, u l-Unikri. Ħaġa oħra u ħanalaqgħu li naħseb li importanti li ngħid huwa li sistema sabiex niġildu dawn il-fenomeni illegali huwa importanti li jkunu marufa fid-dettal. Biex ikunu magħrufa fid-dettal hemm bżonn li niġbru flimkien l-informazzjoni kollha dawk li jistgħu jaslu mingħand organizzazzjonijiet mhux governattivi u l-entitajiet Kolla governattivi eh, li mhux bil-forsi jagħmlu l-kontrolli bħal maġistrat maġistratura eh, u kulħadd li jista' jagħti l-informazzjoni li jekk taqgħad din l-informazzjoni flimkien tagħmel sinerġija tista' tara l-istampa aktar ġenerali u li l-politika tista' tazzija eh, stampa ġenerali sabiex jiġu approvati ehm, liġijiet ġodda u sabiex ukoll jagħtu din l-istampa ġenerali li min ikun jagħmel investigazzjonijiet sabiex jekk ikun hemm bżonn eh, nibdew elementi addizzjonali ta' investigazzjonijiet għaliex dawn għaffariet affarijiet li jinbidlu min jew għal ieħor. Grazzi ħafna l-Viċi President Lega Ambiente Stefano Cefani, issa ngħaddi l-kelma mill-ewwel għal żewġ minuti lir rapporter eh, l-Onorevoli Apolino Grazzi, Sinjura President, jena smajt u apprezzajt iż-żewġ interventi. Mela, ħanibda mill-ewwel bil-mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija doppja l sur Newman fuq il-kwistjoni li għandha x'taqsam ma' reati ambientali. Waħda mill-ħames mil eh, attivitajiet huma s-sajt illegali. jina nishtiq u nispera li dan jista' jsir permezz tal-kontribuzzjoni tiegħi li eh, nistgħu niżviluppaw aktar dan is-suġġett għaliex dan huwa suġġett li anka sfortunatament fi xhur riċenti eh, li affettwa il-Mediterranu kien hemm eh, ċertu u ġew ċertu affarijiet li waslu anka biex iċ-Ċina qegħdin jitlu hawnhekk. Issa l-sur ċafani nixtieq nagħmel mistoqsija oħra. Eko mafja, eko mostru, Memme ebda dubju li dawn qed joħolqu pjaga fit-territorju, inti tkellimt l-aktar imma mhux biss għaliex għamilt referenzi speċifiċi u konkreti oħrajn għal reati transnazzjonali ġviri fi triangolazzjoni, eċċetera. trasferiment ta' ċertu affarijiet li qed u reat kriminali minn zona għall oħra inti semmejt numri inkredibbli tal-reati ambientali, preferenza tal-Italja, ma jiena ċert li din hija xi ħaġa li sseħħu wkoll fi stati membri oħra. Suġġett importanti huwa dak tal-bini illegali. Dan huwa suġġett li jaffettwa kemm l-ekomafja iżda wkoll l-mafja tal-ikel li huwa suġġett eh, importanti wkoll. X'inhi l-perspettiva ta' soċjetà li hija organizzata tant tajjeb għal possibiltajiet li tista' toffri l-Unjoni Ewropea jekk ikonna approċċ integrat. Inti tkellimt dwar direttiva reċenti li eh, intlaqat mill-Parlament Nazzjonali forsi mhix eżatti eżatti kif suppost. U dan flok naqqa se tkompli iżid il-problemi li huma sinifikattivi nqaw, nixtieq nkun naf x'inhu x'in l-opinjoni tiegħek dwar il-leġislazzjoni u l-adattament ta' direttivi Ewropej fil-territorju tal-istati membri individwali. Grazzi ħafna sal-alde l-Onorevoli Newton Dunn. Iva, nsejt nixen il-mikrofonu, ġurnata twila l-lum. Mela, l-ewel net, l-Sur Newman, grazzi ħafna, interessanti ħafna. L-ewel net, min jifinanza l-agenzija tijak? Min intom? Inti maċċeħ li fl in TNGO? Dik hija informazzjoni ta' sfont li nixtieq. Tini net, l-HCFCs. Ina naf ħaġa dwar dan, għaliex jiena konti rapporter tal-parlament fuq dan is-suġġett xi ftit sinilu. Kif qed jiġu trasportati dawn fil konituturi aerosol? fil bottiet tal spray kif kif jiċċaqalqu dawn? It-tielet net, dan il-post fiċina munkaj tista' tisfellih għaliex nixtieq nkun naf aktar dwaru. Rabanet, inti tappoġġa eh, eh, FBI Ewropea li tista taqsam il-frontieri ġifiri ta' dawk il-kriminali li kunu edin jaħdmu fuq il-frontiera u hemm ċertu aġenziji li kollhom battikata biex jaħdmu eh, mod transkonfinali. X'in l-esperjenza tiegħek dwar dan? U sal sur ċafani? Grazzi ħafna tal-li tajtna din l-informazzjoni, zid ħaġa li għaffedni li l-laqtitni kienet li skont iċ-ċifri li rajtina fuq l-slide, 92 eh, reat ambientali kull jum is-sena li għaddiet, imma fis-sena kollha 300 arrest biss. Jina naħseb li ħaġa tajba li tkun eh, kriminali fl-Italja x'ma jarrestawx. Imma din eh, tolqotni. Issa il-fatt li inti issa qed żid il-momentum biex tiġġilet. Il-gangs mhux qed jiġġieldu lura għaliex inti qed tippretter f'silhom il-kallijiet hawnhekk għaliex qed jagħmlu profit kbir. Issa, l-iskart li qed jimur iċ-Ċina, iċ-Ċiniżi għal qed jagħmlu dan qed jagħmlu riċiklaġġ bħalma smajna fl-Afrika? Jew sempliċement jiġu mħalsa biex eh, jaħbuh għalfejn jridu iċ-Ċiniżi. Grazzi issa għal PPE l-Onorevoli Mattia. Grazzi ħafna, Signora President. Sir Newman, inti tkellimt u għettinna affarijiet interessanti, specialment meta qed nitkellmu fuq l-ispeċi protetti dejjem naraw l-infanti li jiġu maqbuda u maqtula nafu kemm huwa importanti li eh, eh, li eh, dawn jiġu sfruttati wkoll mill-Ċiniżi għax jintużaw ukoll għal isom Viagra sessuali. U ħafna pajjiżi nafu li dawn l-ispeċi qed jisparixxu. Imma

huwa ta' dannu għal pajjiżkom u nista' ngħidlek li xorta semmorru nżuru pajjiżkom għal vaganzi, pajjiżek għal vaganzi, imma ċerti affarijiet mhux se noħduhom lil minn din il-kamra. Imma meta nitkellmu fuq il kriminità ambientali, eh, ambjentali, mhux biss fl-Italja jsiru dawn l-affarijiet tafux, imma isu hemm eh, rejati verament li jmorru kontra l-ambjent, hemm gruppi li jridu jagħmlu danni lill-ambjent. Għalhekk inti kif jintużaw, tafek jintużawx il-fondi Ewropej biex ikun hemm izbarazzar u anki biex in-natura tiġi mnatfa fl-Italja. Inti tafek jintużawx il-fondi Ewropej għal fini bħal daw? Issa, il-ġijuwi Sondegar. Grazie ħafna għal dawn iż-żewġ diskorsi għandi mistoqsija sur Newman. Inti tajt l-eżempju ta' televizjoni u li nkunu nistaw nkunu nafu traffikar ta' Renjunit li jkun qiegħed isir fl-Afrika. Imma wieħed irid ikun jaf eżattament x'jiġri minn meta minn meta xi ħaġa titlaq mir-Renju Unit dan l-iskart u kif tasal l-Afrika minn li marotta taddi minn interessat bil tip ta' attività kommerċjali min qed jaqla ċifri dejjem qed neħdu l-eżempju tat-television. Jekk inti tista' tgħidilna x'jiġri jiġifieri fil-proċess ta' x'jiġri minn dan it-television bejn fit-traġid bejn ir-Renju Unit u l-Afrika Grazzi ħafna, Signora Borsellino, sa' zoċ minuti. Grazzi ħafna, jien ringrazzja il- il-mistidna tagħna għax verament kienu ċari u daflu fafna dettal għandi kumment dalodu smajna s-sinjura Angela Me li tkellmitna dwar ir-rotta ta' droga. U teżisti rotta u kol tal-iskart interna rotta internazjonali tal-iskart għax jekk mill-istampi li kistaf li tana Stefano Ċifani dwar is-sitwazzjoni fl-Italja nafu kif flima kemm hija negattiva u traġika, imma aħna fl-Italja ma narawx il la nara muntanji ta' skart u laqqas trakkijiet miżowda bil-skart Jiena nemmen għalhekk li l-Italja eh, tikriminalizza il-traffikar illegali il hemm ċertu regoli ta' dan it-tip u biex ikun hemm sanzjonijiet fil-bqija f'pajjiżi oħra tal-Ewropa jiena nixtieq inkun naf jekk ix-xogħol tal-legambjent li sar fl-Italja u x'qed isir ukoll fil-bqija tal-Ewropa għax inkella tkun biċċa xogħol mhux kompluta nafu li l-iskart jitlaq minn x'imkien u mbagħad ma nafu x'isir minnu. Grazzi ħafna Sinjura Borsellino issa is-Sinjura Ajala Sander. Grazzi, Signora President Iva, jena u koll nishtiq nirringrazzja tal-informazzjoni tant interessanti u jena nishtiq nistaqsi. F'dan il flus fl-axar jider li meta naraw, per eżempju, 23 pajis li fihom 10 huma tal-Unjoni Ewropea, mbagħad hemm ir-Russja u ċ-Ċina, forsi l-Italja isa eh, pjattaforma li dur ġviri eh, fl-Italja dak li eh, li li ibidlu l-iskar xaħġa li tista tiġi eh, trasportata. Jew inkella hija kwistjoni li sempliċement, anzi mhijiex kwistjoni li sempliċement jiġu moħbija jew Midruma li l-Italja imma jiġu trasportati. U dawn jiġu interċettati l-aktar fid-dwani jew fil-portijiet jew inkella jiġu interċettati fil-postijiet, ġviri, fejn jiġu interċettati l-aktar. Issa dwar is-sajt illegali minn barra dak li diġa għal Surja Kolino jenu nixtieq insaqsi. Dawn id-dajes ċiniżi fej jorbtu? Fil-nofsinar fil nofsinar tal fil-Mauritania, fejn hemm ukoll dan it-traffiku bil-baħar fejn jorbtu fil-portijiet, fejn fejn jorbtu? U dwar dak li rajna tal-bini illegali li huwa fenomenu li jiġri anka fi Spanja, e, xieġri jiġu identifikati dawn il-binjiet illegali li ġew mibnija illegali, xieġri mbatt. Jiġri la, wieħed, la darba wieħed jgħid li le dawk illegali xieġri jridu jiġu meqruda jew le xi. U tista' tgħidilna naqra Eh, l-involviment tal-autoritajiet politiċi jużaw il-liġi u kella l-liġi ta' tijom bazi legali palma jiġri soltu fi Spanja biex dawn kun jistaw jaħdmu. U eh, fil jiet it-tnejn, il-em sistema ta' denunċi minn ħata ċittadini, ġviri li ċittadini stess li suppost qed jiġu protetti għaliex kollox qed nitkellmu wkoll fuq din il-ħaġa, eh, huma jistaw jagħmlu denunċja u hija organizzata Grazie adesso l'ultimo intervento, diamo la... Si ħafna, issa nisimaw l dell'onorevole Jotova. Grazie ħafna, Signora President. Jina nishtiq nir-ingrazzja iż-żewġ mistidna din l-informazzjoni tant interessanti. Għandi mistoqsija għat-tnejn. Nishtiq inkun naf eh, ftit iktar informazzjoni dwar l-istatus tal-laqdiet tagħhom jina naf li huma ġejjin minn qdiet serji ħafna. Imma Waħda mill-problemi prinċipali tas soċjetà ċivili hija li mhux dejjem ikollhom għacċess għall informazzjoni It-tieni mistoqsija tiegħi sur ċifani. Inti tajtna fatti importanti ħafna dwar l skart u anki il-ktajjen il ta' kif jimxi dan l-iskart u kiem tamel flus il-mafja. Fuq uh, mill tista' tgħidilna x'miżuri x'miżuri tieħdu biex tqattaw biex tneħħu biex taffu eh, l-ammont ta' traffikar jina mill-Bulgarija ġifir xtaqt nejtek. Grazzi ħafna Sinjura Jatova. Qabel nitlob lill-mistilna tagħna biex irribattu, għandi xi kummenti tiegħi stess. Eh, nafu l-istampi kemm huma eh, Eh, iktar li li xokjawna naraw fil-Valla dei Tempi ta' Agrigento il-bini sfrenat li hemm f'dawk l-inħawi. Dak li rajna mill-istampa wkoll il-muntanja ta' Palermo, il-vilel li li kien bena Michele del Greco maruf bħala il-Papa. Ġifiri, kienem dan it-tip ta' sfruttar. Dan it-tip ta' kriminalità hija transnazzjonali u minn rapport dwar kriminalità organizzata li ġi approvat fil-25 ta' Ottubru li għadda hawnhekk b'din l-approvazzjoni tajna l-possibilità li l-istituzzja tagħna li tesporta l-esperjenza dwar dan il-suġġett nafu li joħorġu ħafna indaġin investigazzjonijiet minn xi ħaġa bħal din, jiġifieri aspett pożittiv li din il-kumita, dan il-kumitat għandu jkompli jaħdem fuqu. L-Italja u kol nistanejt li hija f'proċedura ta' nonkonformità għad-direttiva tal-iskart li AR u anki s-Sinjura Borsellino saqsit kalla raġuni saqsi fej jispiċċaw dawn dan l-iskart. Jina l-ġimma l-oħra il-tqajt mal-bost tal-Kamorro su bidonetti anki jekk dan kien fil fil-ħabs, imma il klantijaw verament stana bil-, bil profitti li għamlu fuq l-iskart. Il-kamorru verament kellu minn xiex jibbenefika. Imma dan kollu jiġi mħabba korruzzjoni u u ammetta li fil-fat li dan sar għala ħafna flus. Imma u għalli saqsini kif il-kamorra eh, dan kella eh, ċans tamlu għax il-politika u l-istituzzjonijiet etnej kienu korrotti. Għalek ġifri il kamorra naxxiela u kol tistana. Issa, s-sur Newman u s-sur ċafaj għandkom 5 minuti kull wieħed biex tirribattu. Grazzi ħafna dawn il-mistoqsijiet. Mela, fuq l-IUU, ġifiri il-sajt illegali, aħna eh, ma tantx naħdmu f'dan is-settur għax laqas biss għandna eh, bastiment biex nkunu nistgħu nagħmlu monitoraġġ, imma nista' nibatlek informazzjoni fuq li IA u min jetina l-flus, aħna opera karitattiva, aħna nirċievu l-flus minn nies li tuna il-donazzjonijiet. il-donazzjonijiet aħna jkonna u kol il-flus minn min l-Unjoni Ewropeja meta qed naħdmu fil-qasam tal-foresti. Issa, aħna kif naħdmu mal-autoritajiet nipruvaw dejjem li eh, nieħdu informazzjoni jew nagħtu informazzjoni ma mhux li nresqu n-nies lejn il-qorti. Aħna naddu l-informazzjoni jekk ikun hemm eh, konna tarid dwar xi reat il-Ministeru tal-Forestri tal-Indonezija, l-Interpol, il-Departiment tal-Ġustizja fl-Amerika, ġifri aħna NGO, għalek aħna ma nistaw namlu xej, l-autoritajiet jistaw. Sa fuq il-Munkaj, M-O-N-G-C-A-I. Monkċi artiklu fil-FT, jekk inti trid li tirċevi nista' nadilek l-informazzjoni. Issa fuq il-qtid il dawn it-tasks il jintużaw għal ġojjelli, ornamenti, kienem u kol ftejmiet fuq livell internazjonali biex ikunem ċertu sperimenti bil-livorju legali lejn ġappun u ċina u mill-li jider dan Eh, dan il-beħ illegali ma tantx ħadem u kienet l-ar sena is-sena l-oħra ta' beħ ta' ta' Livorju minn tmeninijiet. Imma il-qtil għadu jisir ġifiri il-gwardjani tal-foresti ma tantx jirna xilom jamlu xolso dawn huma gruppi tal-kriminali organizzati taħħa għaraw l-eżempju tal-Mozambik huma jisom terroristi għandhom l-armamenti ġifiri dawn jaqbdu jitħlu n-nis li l-gwardjani ma jkunu jistajom jamlu xej u verament huma gruppi ta' kriminali verament organizzati. ħafna u kol nis imutu u hemm ħafna u kol korruzzjoni. Nisperaw li l-Unjoni Ewropea li il-livorju legali, livorju ma jimbiex mod legali. Issa, fuq ir-rotti tal-iskart elettroniku, fuq il-website għanna din il-rubrika li tgħid li hija system failure fejn insibu ħafna nagħtu ħafna informazzjoni imma għandek ħafna awtoritajiet tal-kunsilli li jagħtu kuntratti biex din kumpanija mbagħad terġa' teħu kuntratt ieħor għal l-iskart elettriku ġifieri kulħadd qisu jgħaddi piċċa xogħol il ħadd ieħor u ħadd huwa responsabbli ta' Inti tista' ukoll għar-recycling forsi tieħu xi ħaġa u mbagħad bih ukoll dak li tirkupra ġifieri għandek il-profitti doppji. Naħseb koprejt kollox xa, rispondejt għal kull mistoqsija. Grazzi ħafna issa il-Viċi President ċafani. Ħan nibda mill-mistoqsija tal-Surja Kolino, ġifiri kif nistgħu naqsu dawn il-fenomeni. Direttiva għall-ambjent hija strument importanti ħafna imma ċertu reati li eh, huma fil-pajjiżi kollha li ma nsibhomx Per eżempju, l-abbus tal-bini. ta' jaffetwa ħafna l-pajizi tagħna u pajjiżi fil-Mediterran, ġifiri per eżempju kif inti ma ta tamministrax tajjeb il-barriera. Il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 huma reati żgħar minuri li traffikar biss tal-iskart huwa reati iktar serju li umbat il-maġistrati fuq u jkunu jistaw ifittxu jarrestaw l-awturi tar-reat. Għalhekk ġifiri, eh, min ma jemelistrax barriera kif suppost, ħafna eh, diverġenza fil-livell ta' serjetà tar-reati. L-istampi li tajtkom verament jinkwitawna, nista' ngħidilkom li l-Italja pajjiż verament ta' meravilja, ġifiri mem lebda problema li intom tiġu pala turisti. Issa, il-fondi Ewropej jekk jintużawx biex attendif, iva Eh, fondi Ewropej ntużaw biex innatfu ċertu siti, imma għal dawk hemm eh, differenti hemm industrija li kella dawk li tniġslu bil-iskart industrijali aħna għadna lura ħafna. U biex nużaw il-fondi Ewropej għal f'dan is-settur għadu għadu lura U dan juri kemm ma nafux nieħdu ħsieb il-fondi Ewropej u kif fuq il-flus tal-Ewropa kif suppost. Il-Sinjura Borsellino saqsiet dwar l-iskart kif fej jispiċċa dan l-iskart ovvjament. Memx ostakoli fit-toroq dawn ħafna drabi jitferxu fuq il fuq l-art agrikola. Nafu ġifiri li bekk jisparixu. U skużani jistow u kol eh, jintafaw fil-bahar, Iva, kont senejt biex nala, imma għandek raġun, sinjura, Alf Alfano, aħna nafu li kienem u kol bastimenti mimlija skart, anki li umbat jintefaw u jieġalu għom jerqu biex l-iskart jieġi moħbi fil-bahar fil-2001 rajna li jem regolamenti u liġi, imma ma jirridnix li dan teżisti f'pajjiżi oħra tal-Ewropa, fl italia biss. Ġifri strument li forsi ta' min wieħed jistudja f'ħafna dettal għax huwa eżempju ċar ta' kif forsi wieħed jista' jużah u f'pajjiżi oħra. U eh, jekk dan ix-xogħol tal-leg ambjenti sar ukoll f'pajjiżi oħra tal-Ewropa, ma naħsibx jiena tajtkom informazzjoni dettaljat ħafna għax l-informazzjoni li għandna aħna fil-dan ir-rapport ekomafja sar grazzi għal xogħol bejn il-gvern, il-maġistrat, il-parlament, dawn l-entitajiet kollha li ħolqu grupp ta' ħidma stramp ħafna ġifri bej NGO u l-istituzzjonijiet li għallin inqas li l-Italja ġiba il-qoddimu u nistaw e, natu eżempju lil ħaddieħor għax verament taħdimna tajjeb. L-Italja hija pjattaforma ta' traffikar internazzjonali tal-iskart u l-Italja permezz ta' din il-liġi liġi li e, tresaj l-orti dawk in-nies li huma responsabbli ta' traffikar illegali jaħdem tajjeb. Aħna dan il-qasamna fuq sow, imma pajjiżi Ewropej oħra ma, ma jużawx l-istess mod ta' investigazzjoni li jippermetti l-pajjiżi kollha tal-Ewropa biex ikun hemm stampa eżatta eh, fi żmien propizju ta' l-affarijiet kif ikunu qegħdin jiġru. Issa bil-bini eh, legali, il-liġi hija ċara, il-gvernijiet lokali jridu e, dawn il-bini dan il-bini legali imma dawn ma jagħmlux hekk. Ma jinfurzawx il-miżura anki jekk meta jkun bini kif orejtkom li jkun tal-biza pizzosella jew Palermo imma ovvji eh, djar eh, li l-qasbis eh, spiċ li huma spiċċati u saru mill klen ta' mafja. NGO li naħdmu aħna mal-istituzzjonijiet hija ħaġa li partikolar mhux tas-solti u nagħlaq fuq il eh, dak li saqsit is-Sinjura Alfano diġa diġa rispondejt il eh, dan il-liġi tagħna nistgħu nesportawa. Imma mm, naraw ukoll li kif fil-tminajniet u d-disajniet, kif aħna konna namministraw dan l-iskart, per esempio per eh, skart radioattiv, konna bdejna naħdmu kienem u kol ċertu livell ta' korruzzjoni. Eh, per eżempju, tiftakru forsi il-bastimenti il tal-venenu kif konna nsejħulhom li kienu jiġu marqa fil-Mediterran. Ġifiri, kien hemm e, nies fl-amministrazzjoni korrotti u, u eh, il-mafja flimkien ġabu eh, kol diżastri ambjentali. Naraw li huwa diffiċli ħafna imma e, li wieħed resa' niżil qorti għax provi m'hemmx. Grazzi ħafna.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 U naħseb li fimt l-interess li aħna għanna f'dan rigward. Grazie ħafna, Sinar President. Sunjuma ma weġibx. Il-misqasijat jekk jaħsibx li xi FBI Ewropea tista' xtejn f'dan il-qasam. Iva, din tista' saħħa il-kooperazzjoni transkonfinali. Imma kol ħaġa li tista tejn eh, fuq eh, dan il-level transkonfinali tista tejn daqxej iktar eh, situazzjoni. Jien għandi mistoqsija dwar il-ċittadini, dawn il-ċittadini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 Dwar l-osservatorju fuq il-krim il-reati ambientali li twaqqaf fl-1994 dan ukoll kien post fejn suppost kellna nirċievu denunzji u rapporti minnaħat ta' ċittadini u il-Lega Ambjent kienet parti attiva sabiex tippreżenta mbagħad dawn ir-rapporti li jsiru miċ-ċittadini l-istituzzjonijiet. Iġri sa ċertu punt aħna nexxinna nikkontribwixxu sa ċertu punt hawnhekk sabiex iċ-ċittadini jkunu aktar sensittivi aktar konċi biex jirrapportaw l-affarijiet u aħna kena denunċi propju fuq dan u użajna E, din l-informazzjoni sa ċertu punt biex indaħluha fir-rapport. U kif ukoll biex nafżaw lil-setat tal-infurzar tal-liġi li mbagħad għamlu e, sekwestri u e, interventi biex waqfu dik l-illegalità. Konkludo ringrazzjarvi a questo punto visto l'osservazione. Grazie ħafna, mi nista' nikkonkludi fuq dan il-punt u anka nafasidza l-punt li għada kif għalet il-senjura. Aħna għeket nitkellmu fuq kuntest importanti ħafna l-lega ambjenti ġiet imwaqfa u marufa bħala parti ċivili tal-proċess vivajo li ikkundannat il-mafja u l-klan fil-provinċja ta' Messina u kien hemm dan it-tip ta' arfir anka għall-attività li għamlet l-lega ambjente propju f'dak it-territorju li hija wkoll rizultat li ħadet fuq eh, spalleja dawn it-tip ta' denunċi u monitorat dak li jsir fit-territorju. Mela għal darbohra grazzi tal-kontribuzzjonijiet tagħkom u tal-kummenti u risposti mela ħatakom. Grazzi. Dunque adesso noi continuiamo con l'ultimo cluster. Um, io invito a sedersi. Mela, l-aħħar cluster jena nishtiq eh, nistiden il-Don Luigi Ciotti biex joqod bil-qeda u qed fuq appoġġ lill-vittmi kif ukoll ehm, eh, il tafija tal-impatt eh, tal-kriminalità organizzata fuq is-soċjetà. Perfetto, grazie.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 meta stidinna il-nies biex jitkenu f'dan il-cluster durajna kemm libera hija magħrufa fuq livell dinji. E, libera hija numri u e, informazzjoni statistika fuq il-mafja li twildet fil-25 ta' marzu fl-1995 li għandha tiġġielet l-illegalità u l-ġustizzja. Jiena nishtiq namel parentesi verament asira u hekk il-Viċi Presidenta eh, Borsellino kienet Viċi Presidenta libera kemm il-darba u jien ukoll bdejt nagħmel il-passi tiegħi eh, fil-ħajja soċjali propju awek ma' libera u dan huwa eh, punt fis fid-dinja fl-Italja li taħdem kontra il-mafja imma huwa punta referenza referenza wkoll għal vittmi, il-vittmi innoċenti tal-mafja kien u kol eh, punt importanti għall-appoċ, għall-appoċ għall-realtà li forsi fl-Europa mux daqsek marufa realtà ta' dawk il-testimoni, il-xida, eh, dak kollu li għandu xjaqsam u li jista eh, jitqis bħala ġlida minnaħa ta' dinja ċivili għall eh, kriminalità organizzata ħanaddi l-kelma lil Don Luigi li għandu madwar 20 minuta mbagħad ngħaddu nkomplu naħdmu bl-istess metodu ta' qabel, jiġifieri nagħmlu mistoqsijiet mill naħa tal-koordinaturi, id-deputati l-oħra mbagħad ngħaddu lura il-kelma lil Don Luigi biex jagħti it-tweġibiet tiegħu. L-għodra tajba jew wara srar tajb il kulħadd ma smajtu libera huwa għaqda ta' assoċjazzjonijiet, jiġifieri ismijiet numri kontra l-mafja. L-attenzjoni mhijiex iżda kontra biss imma wkoll biex nibnu il toroq lej il-legalità, ġustizzja, riċerka tal-ċiċi għal-verità. Illum il-ġurnata libera fl-Italja hija eh, għanda 1600 assoċjazzjoni li huma żgħar kbar fuq livell nazzjonali li mbagħad eh, jinstabu wkoll fit territorji differenti din inbniet eh, ġifieri inbniet inbena network kbir ħafna fuq it territorju kollu nazzjonali. Iżda f'Lulju tal-2008 hawnhekk fi Brussell libera ħolqot Eh, għamlet, organizzat mit eh, aktar minn mit eh, avveniment u għawek ħloqna il-flair li għawek ħatkunet titkellem għada. Aħna ħassejna li it-toro li kienu edin jinbnew fil-pajizna ippermettunna naraw bajnejna kif il-problema tal-mafja tal-illegalità tal-korruzzjoni mhijiex xi ħaġa li taffettwa biss il-pajjiżna imma hija problema li taffettwa l-Ewropa kollha kemm mhux biss l-Ewropa. U llum il-ġurnata fler, jiġifieri li twilda hawnhekk eh, espressjoni tal-organizzazzjoni libera fuq livell Ewropew u internazzjonali għandha 44 realtà eh, kbira Ewropea tirrappreżenta 30 eh, pajjiż fir-reġun Ewropew. Għalina din id-dimensjoni hija importanti ħafna ġviri xi ħaġa li mhux biss eh, tafettwa il realtà Taljana. Aħna bnejna din in-network li sejra mir-Russja sal-Portugal, Spanja, l-Greċja. Jiġifieri din hija xi ħaġa aktar wiesa. Tiret element importanti ħafna huwa uh, dak li huma tlet għanijiet ewlenin li tat li l-annifissa libera. l ewwel net, l-ewel uh, ewlieni u inti semmejtu mod tajb ħafna. Il-memorja, ejja ma ninsewx aħna għanna responsabilta li niftakru li nkunu viċini familji tal-vittmi tal-mafja biex namlu mod li il-memorja, il-tifkira, jissir impen. U mod partikolari l-attenzjoni kbira li rridu natu, ġviri ċelebrazzjonijiet rajna ħafna minnom u għadna naraw ħafna minnom. Iżda aħna mhux dak li rridu, mhux ċelebrazzjonijiet, aħna rridu li il-tifkira issir mutur ta' impen kollettifu ta' kuljum. Għaliex aħna konvinti u din hija xi ħaġa li bnejnija flimkien mal-familji, mal-qraba li għexu eh, minnhom minn viċin dak li hija l-vjolenza. Jekk it-tifkira, jekk il-memorja tirrakkonta dak li dik hija dak li tista' tgħin biex niddistingu dak li hu ġust minn dak li mhux ġust it-tajjeb u l-ħażin il-memoria biex nibnu u e, infasslu in eh, e, kultura ġdida ta' legalità. U għalek aħna xtaqna li kunem ġurnata teżisti fl-Italja biex niftakru l-innoċenti kolla, l-vittmi innoċenti kolla tal-mafja. U dinja xaħġa li aħna missejni aħna stess, propju fl-ewwel anniversarju eh, tal-istraġi eh, ta' Kapaċi, il-mewt eh, ta' Falconi, Falcone, jiena jina kien kienem mara zaħira zaħira libsa kolla iswet velu fuq wiċċa, li mbagħad eh, f'mument, moment eh, kien hemm dawn iċ-ċelebrazzjonijiet il-kbar, għabdit li idejja u għalt li kif m'hemmx isem it-tifel tiegħi. Għaliex hemm ir-riskju li ngħidu li llum huwa il riskju tal- eh, tal il ġudic il-mħallef falkone u daw kollha li kienu fl-iskorta miegħu. Iġbi, dan ineħħi dritt tal-persona li kolla isima, li tisemma isima lek din id-dinjità, eh, l-omijiet, il-nisa, eh, il-konjuġi, eh, il-qraba, dawn in-nies mitu, il nies mitu mietu għall-istess raġunijiet bħal ħaddieħor. irridu nisimaw li jem attenzjoni, li natu attenzjoni din il-persuna eh, li eħxed bl-istess dinja ta' taħattijħor u għalek xtaqna li fġurnata kull sena il-persuni fil-pjazzet fil-skejjel, fil-fabriki, eh, fil-konsilli lokali, dinja xaħġa eh, marufa f'Ġenova konna mittelf, imma mux biss dik l eveniment Għalli xumma mijiet ta' familji li jiltaqaw mija parti mill-Italja, mux biss tal-Italja għalix libera ħolqod din il-network ta' familjari raqba tal-vittmi tal-mafja, mux bis l-Italja ma fl-Europa kolla kemmi, bl-istess għawa, bl-istess dinjita, għalix dawn l-ismiet kolla irrit jiġu imfakra wieħed wieħed f'pajizna. Intom tafu li jina nemmen li rridu nimpenjaw ruħna 365 ġurnata kull-jum, mux ġurnata wahda sabiex ikonna stimulu responsabilta għal kulħadd. Għalek twildu il-koordinazzjonijiet reġjonali f'pajjiżna tal-familji tal-vittmi tal-mafja. Aħna ħloqna wkoll koordinament fuq livell Ewropew tal-familji tal-vittmi tal-mafja biex nagħtu din id-dinjità, dan ir-rispett, dan din l-attenzjoni. Aħna skoprejna li ħafna smiet li d-mmorru nfittxuhom għaliex skoprejna li għaz bissem reġistru eh, attentu speċifiku tal-ismiet. Għalek, dan l-element tal-memorja, tat-tifkira, u importanti ħafna, u li nimpenjaw ruħna f'dan is sensu natu attenzjoni l-affarijiet. It-triq l-oħra importanti għalina, tini għana u lini huwa il-kultura. Għaliex il-kultura tista' tqajjem il-kuxxenza. Hemm bżonn li nkunu nafu, ikun hemm l-arfin, sabiex inkunu nistaw ċertament nilħu lil kulħadd b'xi mod jew ieħor. Naħseb li kulħadd jiftakar fl-1998 kien hawn il-Kumitat tal-Ġustizzja kien ippreżenta jina ċert li sinjur sinjura Borsellino tiftakar fil-ġlida ta' kontra kriminalità u aħna konna ġejna għall ewwel darba għawek ġejna imsejħa li niġu u aħna iġġilidna sabiex ma jkunx hemm biżejjed eh, il-ħidma ġudizzjarja ta' investigazzjoni iżda li indaħlu kol ekk joġobkom il-prevenzjoni, dimensjoni kulturali u eh, l-edukazzjoni wkoll. U d-diretti joħ il-fatt hekk għamlet daħle dan kollu. Għalhekk min isfel net assoċjazzjonijiet, gruppi, movimenti u għammenem li aħna nishtiqu inwaslu il-kontribuzzjoni umli tagħna. Iżda din hija kontribuzzjoni importanti li ġejja mill-istorja, mid-dbatija, mit-tamiet tan-nies. Issa t-tieni għan importanti l-kultura. L-arfin u id-dimensjoni tal-edukazzjoni. Dawn huma it-toroq ġifiri li jużaw l-iskejjel mhux li nedukaw għal legalità li hija xi ħaġa li kulħadd imbagħad jibda jsemmi, jiġifieri jibdew dawk li liżjed iksuha il-liġi jitkellmu fuq il-legalità. Aħna rridu nitkellmu dwar edukazzjoni responsabilità, ċittadini attivi, ċittadini li jipparteċipaw, irridu nedikaw ir-responsabilità u ir-responsabilità li teduka. Umbat la darba li nkunu mxejna f'direzzjoni Iva, inkunu għedin nirrispettaw il-liġi, iżda persuna trid tikber u titgħallem terfa fuq spallja responsabilità tagħha għaliex l-edukazzjoni hija parti minn triq kbira. Libera l-lum il-ġurnata Eh, illum ġurata taħdem f 4210 skola, dan huwa eh, proġett huwa eh, triq irridu nħarġu l-studenti u l-allima għalina kien importanti ir-rapport li illum il-ġurnata qed jara sebajn fakultà fl-Universitajiet Italjani li iffirmaw protokolli għal-masters għal korsijiet tal-aġġornament, għal korsijiet tal studenti U dini għal kultura, dan huwa l-arfin, dan huwa eh, li wieħed ikun jaf x'qed jiġri, dan huma korsijiet biex jidħol aktar fid-dettall l-isfida kbira kulturali ċertament l-edukazzjoni huwa l-investiment ewlieni u li zjed prezzjuż għal ġejjini, ġvid dimensjoni tal-edukazzjoni, investiment li jsib fil-familji u fl-iskejjel eh, l-persuni indirizzati ewlenin ma mhux biss. Kull kuntest irid ikun edukattiv l-ikbar eh, imħatra hija li namlu mħatra fuq il-żaza. Jekk ikun hemm soċjetà li ma tinvestix fiż-żazax tagħha ma temmix fiha nifisha. Hemm min jgħid li żgħażagħ intom il-futur tiegħu, imma ma jridhomx li jkunu preżent tagħna għax illum jew niffaċċaw dan il-xogħol, il-politika, l-appoġġ għall-familji. u anka inneliminaw dak li ħafna nis forsi jipruvaw jissimplifikaw għaliex aħna missejnieh dan bidejna e, ċertu assoċjazzjonijiet bħal Legan li tkellmet għawek hija parti minn libera wkoll u għalhekk intom issibu realtajiet preferenzi e, u e, toroq differenti u flimkien flimkien għaliex aħna, jekk inkunu aħna nirpu, meċu u e, fis-seħ e, din l-esperjenza u l-esperjenza tagħna għandha l-limiti tagħha, imma għandha wkoll is-saħħa tagħha. Meta iż-żgħażagħ jiġu invol involuti u jkunu jistgħu jagħtu l-ispjegazzjonijiet tagħhom li jkunu jistgħu jikkonkretizzaw anka dak li joġobhom dak li huwa passjoni għalihom, iż-żgħażagħ hemm ikuni ikunu Ve, mux ver, assolutament li iż-żazax mhumiex irridu nsibu punti ta' referenza reali u konkreti llum aktar minn qatt qabel. U aħna rajna ħafna proġetti li aħna bnejnijom u l qegħdin inkomplu naħdmu fuqhom. Tielet tagħna u lini tagħna. Il-konfiska tal-lassi tal-mafjużi. Fil-Italja teżisti liġi. Din hija liġi li kienet mixtieqa minn Sur Pio da Torre. Ilu li mit 30 sena din is-sena Dan wasqalli kien sqalli li kien jaf l-art tiegħu stess bil-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha bl-affarijiet tajbin u ħsiena tagħha. Kien eh, fil-fatt ara fl-importanza u, firma mbagħad della Torre eh, minnaħa li kienet ippreżentat mill-Ministru tal-Intern Ronjoni u minnaħa li l-oħra il-partit tiegħu tal-Xelluk li ipproponew din il-liġi Ronjoni della Torre. U fl-1982 biss, etnajt biss, għalix il-mafja il-Koza Nostra ila jem 200 sena, il-Kamorra 400 sena ila jem, biex ma nsemmux l-indrangeta kem ila jem, għalek, ġviri, huma biss mill-84 li ġiet stabilita din il-proposta ta' liġi għal dawk li huma reati mafjużi. Iżda dan din persuna minns għalija stess li eh, tkellem eh, dwar li jiġu konfiskati lassi eh, mafjuzi. Iżda ma ħaxra din il-liġi, għax erba xur qabel ġi maqtun ma daw kolla li kienu miegħu. Il-liġi ma ħataddi, imma kellu jmut ieħor, Karlo Alberto della Chiesa, kulħadd iwiet iva din il-liġi ħnamluha mhux ħanħallukom waħedkom, imma kellna bżonn nimitu aktar nies. Il-liġi Eh, din il-liġi 416a li eh, eh, tkellmet fuq il-konfiska. Imma ma Iżda meta twildet libera dawn l-assoċjazzjonijiet kollha kemm kollha flimkien aħna ġbarna miljun firma biex nitolbu l-Parlament Taljan biex itejbu dik il-liġi, biex jagħtu kontinwità dik il-liġi imma wkoll li dawn lassi dawn il-beni jintużaw għall-użu soċjali, irridu jmorru lura fil-kollettività, fis-soċjetà. Intom ta taraw li eh, dawn il-loti ta' l ħlas għad-dannu eh, soċjali u importanti u għet jintuża lek. Ġifiri, il-beni jisiru beni għall-użu komuni u mux beni fl-idejn il-mafjużi. L-użu soċjali. Parlament Taljan vota fuq din il-liġi. Ġifiri, liġi li kienet mixtieqa mill-eruq, miljun ta' firem u xamel libera, l-Assoċjazzjoni Libera. Libera ħadmet fl-imkien mal-istituzzjonijiet, mal-komuni, u talbet li l-dawn il-komuni biex jagħmlu l-konsorzi ta' bejnietom u il-liġi tati il-lassi li l-komuni waħna ħdimna biex nipromuovu kooperattivi eh, ta' xogħol fuq dawn eh, il-beni konfiskati u dan permezz ta' sejħa pubblika prodotti bioloġiċi per eżempju, inti tista' tmur f'ċertu ħwienet l-Italja tixtri eh, fil-ħwienet eh, il-gbar tal-kooperativi u anka eh, forsi anka fil- fil-kantins tal-Parlament Ewropew, il-pasta, il-żejt, eccetera. Il, Fil-fatt Giorgio Napolitano xtaq li fil-ġurnata ta' jum l-Italja ir-rinfresk li jenata kien biss minn dan il min din il-liġi. U dan dawn il-prodotti ġejjin minn ħidma kooperattiva fuq dawn il-beni eh, konfiskati. Imma dawn kienu ġranet diffiċa xwara dak it-tnej ta' ġunju fejn il-President qal li dawn il-beni ġejjin minn dawn it-territorji, il-mafji differenti mbagħad kollha kemm huma bdew jaħarqu kollox. Ħarqu ettari sħaf Castelvetrano, Flentini, Laro, anka viċin Katania, fil-Puglia Mezzanie, f'Turkja Rolo, f'iżola Caperizzuto, f'Kalabria u għalhekk qed nagħtu din ir-risposta min-naħa tal-mafjużi li jridu inneħħu dawn il-prodotti, prodotti li huma bioloġiċi Imintom tistaw tifmu li il-fat li għedin jiprofaw jirdu kollox li għed jħarqom li għed jiprofaw jifu din it-triq li mxin fuq li għed natu xol l-mijiet ta' zazax u dawn il-prodotti li jinsabu il-xkaffi tal-ħwienet eh, libera terra ġifiri art ħilsa, art meħlusa mill-mafja. Dan huwa sinjal tajjeb, huwa sinjal li aħna mxin fi direzzjoni tajba xi ħarbtu ħarbtuhom li irridu inneħulom dawn dan il-patrimonju, inneħulom dawn il-beni u nagħtuhom lura lis-soċjetà u l-użu soċjali huwa żvilupp ekonomiku. U dan huwa eh, ġabra ta' dimensjoni differenti tal-ġlida kontra il-mafja. Dan huwa patrimonju wirt li mandux jiġi mitluf u għandi jiġi msaħħa. U aħna mill-1994 ħdimna mal-Kummissarji tal-Ġustizzja u l-Interna u stess sabiex nitolbu li l-Parlament Ewropew jagħmel konfiska fil-fatt għaddiet direttiva iżda ċertament din id-direttiva tista' tittejjeb. U aħna nittamaw li mbagħad fi Strasburgu jirnexxinna eh, ngħaddu eh, il-liġi fuq l-użu soċjali. Il-dawn il-beni irridu jkomplu jintmessu mill-kollettività mis-soċjetà irridu jiġu lura jekk ikun possibbli sabiex ikunu opportunitajiet għal dinjità u saħħa ta' xogħol għal ħafna ħafna żgħażagħ. Aħna missejna dan il-proġett tagħna Libera Terra eh, il-proġetti huma autonomi, jimxu qoddim waħedhom u aħna rridu naraw li jkun hemm il-promozzjoni u appoġġ ta' forum ta' kooperazzjoni fuq dawn il-beni li huma konfiskati u għalhekk twildet ukoll il-promozzjoni turistika, għaliex uħut mill-beni saru agriturizmo. U jekk tmorru għallija li reġun verament sabiħa, jekk tmorru f'Korleone, jew inkella viċin portera della Ginestra e, Corleone kien ta' Totorina li kien kap kbir ta' Cosa Nostra Emmek issa hemm agriturizmu bellezza li em, li fejn tikol tajjeb u torqod tajjeb. Imma jtik is-sens li iva huwa possibbli li tneħħilhom dawn il-wirt dan il-patrimonju u tagħtih lura lin-nies, tagħtih eh, tagħtih lill-kollettività u tagħti xogħol lil eh, l-istaza u din hija daqqa ta' ħarta li nagħtu lill-mafja. U ngħid li stajna nuru xi ħaġa importanti ħafna li wieħed jagħti lura il-beni eh, tal-mafja tal-kriminalità lil kulħadd lil kollettività dan huwa tajjeb għal kulħadd għaliex ma jeżistix jien wieħed imma aħna stajna nuru eh, kritika u ekonomija li xi ħaġa li tajba ut li jistaw morru flimkien. fuq l-artijiet konfiskati jiġu prodotti dawn il-prodotti bioloġiċi u fl-Italja diġa sibna ħwienet zaħir li għandhom din e, it-tikketta ġifiri e, bottega ta' l-arfin u t-tomezza per esapori. F'Palermo, fil-pjazza Politeame, hemm propju wieħed minn dawn eh, il-postijiet konfiskati anke f'Napli, Turin, Pisa, Firenze Eh, l-arfin u it-toma tal-legalità. Fanka f'reġo Kalabria, u importanti li tifmu kif il-kultura, eh, l-edukazzjoni, il-ftuħ ta' opportunitajiet reali u konkreti eh, fl-Italja ta' xol, il-network Ewropew il-memorja tifkira li nkunu viċin mal-familjari u ix-xieda ta' ġustizzja x'uma huma jisħu ilhom appoġġ u referenzi. Din hija l-imħazzra li qed nagħmlu aħna li qed immexxuha il qudiem ma ma nlimitawix hawnhekk għaliex hawn element ieħor li huwa importanti ħafna ir-realtajiet tagħna ma jistawx jibqaw hemm ħarsu biss, fil-aħna rridu naħdmu flimkien nikkollaboraw. U fil-parti tisfel ta' litta, eh, fil- eh, fil-futbol kienem u kol denunċa tal-libera. Aħna ma nistawx li biss u dejjem tal-mafja u tal-kriminalità organizzata. jgħin lil-mafja l illegalità differenti fostom il-korruzzjoni pubblika u għalhekk is-sena li għaddiet libera eh, ġabret miljun u elf firma li preżentajnihom lill-President tal repubblika li rrid li jidħlu fl-arkivju storiku tal-Quirinale, ġifieri mhux li jitneħħew. Din hi rappreżentanza tal-talba tagħna li l-Italja tapplika il-Konvenzjoni ta' Strasburgu tal-1994 li tistabilixxi li huma ir-reazzjoni reati tal-korruzzjoni. Aħna m'għandniex din il-liġi għan mblukkata u din hija il- Dini għal-mistħija. Għalix jekk din il-rapport tant tajjeb mu jaħdem jidher li l-affarijiet mhux qed jaħdmu illi għandna bżonn aktar liġijiet fuq il- konkretizzazzjoni. Għalek aħna nippruvaw inwaslu kontribut. Il-terremot tal-Aquila. Emmek libera għamlet mill-ewwel rapport li E, id-denunċat bl-ismijiet u l-konjomijiet għamlet fajl u prezentajnih lil min kien e, kellu jirċivih mill-ewwel għaliex is-soċjetà ċivili hija organizzata responsabbli hija preżenti fil-post u taf xed jiġri u tista' taħdem f'kollaborazzjoni mingħajr retoriċi u tista' twassal kontribuzzjoni tagħha. U għalek, u d-istess ħagġa fuq il-lob tal-azzar, il-rapport li għamilna fuq dan is-suq li għan wara li sar wieħed eh, mis sorsi. Issa, dawk li jixtru il-deb li verament sploda dan is-suq għalix il-bank edin u il-bank edin waħlu eh, l-intraprizi zaru medji. Iżda għawek u kol kena prezentatana, għalix naħdmu fl-imkien, iġviri mux biss it-tifkira, il-familji, il-konfiska, r-wol tal-edukazzjoni, taħriċ, il-kultura, imma anka sabiex inti t-kontribwixi għal-bidla. U laħarnet ftaħna network ta' em, em, numru ta' uffiċi SOS Ġustizja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 che ha affermato alcuni valori che sono, non sono. Reġa saħa fuq ċertu valuri li ma tistax tinnegozja fuqhom il-memorja, il-żaza, l-NGOs u anki dawn kif jitlu wkoll u jaħdmu fl-istituzzjonijiet. Fleur issa ġifiri l-entità Ewropea fuq livell internazzjonali veru hemm bżonn li nagħtu eżempji leġislattivi eh, dak kollu li inti tajtna eżempju tiegħu imma nibdom bil-konfiska tal-beni, tal-assi il-fatt li dan il-parlament u kollu jerġa jirraffina l-istrument eh, dwar eh, il-regolament tal-konfiska għax għal għadu isu strument għal tajjeb għall-Italja, imma jista u kol forsi u għet immaġina fi Spanja tuża. Inti eh, eh, tirrappreżenta għaqda u spiegajtina l-affarijiet, il-modalitajiet u anki kif jien għandhom jintużaw il-beni tal-mafja. Imma anki fl-Italja hemm ċertu rwoli u responsabiliti mhux dejjem ikunu konformi u kif suppost jaqblu. Ġifiri, fuq dawn l-affarijiet wieħed irid jintervjeni. Irid ikun hemm approċċ komplut integrat fuq il livell Ewropew biex niddefinixxu ir-wol ir-responsabiltajiet biex nirrendu ktar sempliċi il-mod ta' kif dawn il-beni jistaw jintużaw u kol għal-fini edukattivi. Dawn l-410 skejjel, eh, l-4210 skola, huwa eżempju veru tajjeb mandi lebda mistoqsija ma xtaqt bisnejdlek li jena verament tajjeb li din il-netwerk ta' għaqdid kolla li jinaqdu għal dan il-an hija xi ħaġa verament ta' valur u l-sir permezz ta' affarijiet konkreti u anki ta' mġiba tajba. Nixtieq ngħid li il-rapport li sembietu kol President Alfano li qed jaqblu miegħu kol gruppi oħra hemm il-protezzjoni ta' min tal-xhieda hija wkoll eh, importanti biex dejjem kemm jista' jkun nersqu lejn il-verità dak kollu li għandu x'jaqsam mal-mafja. Grazzi Surja Farinu għal issa l-Onorevole Borghezio. Grazzi ħafna, Sinjura President, jina u koll apprezzajt ħafna um, dak li smajt u ma kont xej sorpris minn dak li għadna kem smajna għax anki jekk jina minn Torino, minn min dukont zaħir jiena stajt insegwi il-xol il li wetta il-wet etlaqda ta' Don Ciotti il-filosofija tal-ħajja li tirreferi b'mod dirett għal katoliċiżmu soċjali ta' anke Don Bosco li eh, naraw kif namlu nirredu konkret dak li inħampu fuqu anki il-vittmi ta' droga, nies li forsi jkunu zvijaw u nejnu għom jirġu jisibu sa' fis soċjetà Ġifiri, din risposta etika lil mafje l-mafji differenti, wieħed jaf jrid jissakrifika wkoll affarijiet oħra. Minn dak li aħna nafu minn eh, il-ħajja ta' dawn il- ta' dawn il-qad, kif arawna dawn il disun. Lui segwe eh, persone che sono anche eh, ex collaboratori. nafu u kol kemmija l-esperienza kbira tijak mandi mistoqsija malaj malaj. Kif jista' jkun fl-opinjoni tijak biex nispjegaw anki nist me pajjiżi oħrajn? Kif jista' jkun meta aħna kenna verament nis tal-pulizija veru tajbin, maġistrat intelligenti ħafna, anki nis tal-politika li kienu verament ta' stoffa li bħal Piero La Torre, per eżempju, li e, e, u jata eżempju għall-Europa kollha, ġifri wara li kienem dan tant impen, tant xewqa biex naħsbu tajjeb. Nis li verament jaħsbu fuq kull livell ta' autorità u ta' gvern, ma' aħna maħnix eh, gvern, gvern tal-mafja, imma għaliex il-mafja l-Italja dejjem kienu daqsek eh, kif għedin palissa qatt ma kienu daqsek ta', seta u għandhom daqsek flus kemm huma llum. Grazzi ħafna. Iva, sur kroċetta sa. Don, ċotti, eh, ovvjament il-fatt li naraw kawnek mana, hija xi ħaġa li temozjonana jiena bdejt bħala amministratur kont il-sindku ta' ġela u eni u anki laqda libera li kienu dejjem jipproteġuni mill-attakki tal-mafja. Ġifri jina il-passati għaj nista em, nitkellem veru fuq xolta libera li verament tejn in-nies ukoll li għandhom ċertu kargi jina niftakar korinetta li kien joqot xi 20 km minn eh, min ġela u li ra l-tifel tiegħu ta' 16 sena jiġi maqtul taħt għajnejh. Umbat anki meta instab il-katavru niftakar eh, kien kien qed kien eh, kien qed jgħid li t-tifel tiegħu reġa' lura minn il-mafja. il, il lafsa ta' qalb ta' dak iż-żmien ma nistax laqas biss nispjega. Tajjeb li aħna wkoll ngħidu li l-battalja ta' tkun fuq level Ewropea. Kif konna aħna qed niġġieldu wkoll meta ridna verament li naslu bil konfiska tal-lassi. Direttiva tal-Kommissjoni ma din id-direttiva mhijiex kompluta, xejn mhijiex suffiċjenti għax ma tkoprix Eh, l-assi konfiskatu kif dawn jistaw jintużaw għal-fini soċjali. Aħna għamilna u kol petizjoni Ewropea ġbarna il-firem minn kull imkien fl-Europa. Eh, Dinja ġlieda u eh, kol fil-parlament jina verament naħseb li ma jistax ikun li aħna mekkanizmu tal- Libera allo stesso compito che ha avuto. Bil-mezzi tal-irkant ikunu jistaw jerġaw jirkupraw dak li ikunu ħasbu li tilfu jew li suppost ġi konfiskat u jerġa' jirritorna għandhom. Grazzi ħafna l-Onevri Kroċetta, issa is-Sinjura Borsellino. Grazzi. Sinjura President, jiena nil-amana eh, Don Luigi Ciotti. Nsellimlu jiena għal 15 il-sena jiena eh, fiħdan il-libera ħdimt miegħu. Libera għadda li verament hija eżempju importanti ta' kif wieħed jista' jiġilet il-kriminalità organizzata għax flimkien ma pulizija bravi ħafna maġistrati u kol kien qed jonqos xi ħaġa. Kien qed jonqos il-rwol tas-soċjetà li mhux xi mdaqqiet jew għax kienet interessata tinvolvi ruħoma, kien hemm bżonn li tkun organizzata li twettaq rwol ieħor li tikkomplimenta rwol tal-maġistrati u anki dawk tal-forza tal-ordni. Il-maġistrat Paolo Borsellini kien jgħid li l-xogħol kontra l-mafja mhux biss ix-xogħol tal-maġistrati jew tal-pulizija, imirid ikun moviment kulturali u anki morali li jinvolġi li jikkonvolġi li idaħħal il-kulħadd fih Jiena flibera dawn il-valuri insibhom. Mhux biss imħabba n nies li iffaċċjaw um, u kienu lesti jġildu il-mafja, il imma ma kienx hemm xi bil kien hemm il-prerogativa ta' libera dak li verament irnexxila tirbaħ bih il-libera kienet għaxi kienet irnexxila tikkoordina dak kollu kien diġà jeżisti imma li kien isu jaħdem għal rasu u dan għamlitu b'mod fuq livell personali. Il-koordinament, l-organizzazzjoni, affarijiet huma verament importanti li libera matul dan iż-żmien kollha irnexxila verament taqqat. Fl-Ewropa issa fl-axħar qed niddiskutu dawn l-affarijiet kollha li sissa ma minni qatt imma f'dawn l-aħħar tliet snin verament kien kon qegħdin inħejju dan ix-xogħol biex nkunu nistgħu natu bidu rapporti fuq dokumenti fuq dawn is-suġġetti li l-ewwel darba li qegħdin nikdbu il-kelma mafja jew fil-plural mafje għax aħna dejjem eh, ridna ngħidu li kien hemm forum differenti tal-mafja u ma konniex qed nitkellmu fuq xi reġjuni tal-nofsinhar tal-Italja, ma konna qegħdin nitkellmu fuq problema tal-Italja kollha, problema tal-Ewropa u problema wkoll fuq livell dinji Għalek, dawk l-istrumenti li flimkien ma liberi aħna sħaqna fuqom, naħseb li huma indispensabbli anki fuq livell Ewropew. Ovvjament wieħed irid itihom ukoll approċċ perspettiva Ewropea, rridu naffrontawhom ukoll iridu wkoll nikkunsidraw il-kulturi differenti tal-pajjiżi kollha li jiffurmaw l-Unjoni Ewropea. U jiena naħseb li hawnhekk din qiegħda l-sfida li qiegħda quddiemna, imma peress li l-Italja għandha eżempji tajbin prassi tajba, jiena naħseb li dawn għandhom jiġu konsidrati, jiġu konsidrati bħala bażi nkun ta' biex nkunu nistaw nibnu il-binarji, il-toro virtuosi, virtuali, anzi, eh, il-toro tajbin biex nistaw naslu għal dawn iż-żmien li jissa li naħdem fi Brussel. stajt nifem aħjar li din il-problema mhix bista l italja merridu nifrontawa fuq livell Ewropew u għalek il-prezenza tijak Don Luigi għawnek, tista, ovvjament li li ġib li ħafna memorji, specialment dik il-ġurnata meta ġejna, l ewwel darba nitkelmu fuq eh, Libera, u għawnek ma deputati Ewropew, u li kienu għalunna li memx realtà bħal dik li intom teixu fl-Italja. Forsi għat ma eżistiet situazzjoni drammatika li aħna konna għadna kem eċna u li kondizjonat tant il-ħajitna u lażlit li għamilna fajta lek jena nirringrazzja il-kulħat anki għall-esperjenza li eh, irnexxilna nigzbu permezz ta' libera. Grazzi ħafna, Sinjura issa. Emis, Issur Jimenez Besa Filio. Eh sì, eh, <coughs> eh, non volevo Anzi, għan bit-Taljan, ma nafx jekk hawnx traduzzjoni għall-Ispanjol ma xtaqx nħalli din l-opportunità taħrab li ġifri nirringrazzja b'mod personali u eh, insellem lil Don Ciotti bħalma għall onorevoli Borgesio. F'Turin ma naħsibx li hemm xi ħadd li ma jafx u ma jarafx il-ħidma tiegħu. Jiena nixtieq ngħid li naqbel ħafna ma dak li għada kif qalet l-kollega tiegħi l-Onorevoli Borsellino meta qalet li issa fil-parlament u nimmaġina li aħna dejjem tkellimna dwar kriminalità organizzata, mafja, eccetera, imma il-lum u grazzi għal prezenza tijak u signor Alfano u anka sur Jacolino, sur Crocetta, dan huwa suġġett li qed jitkellem mod aktar frekwenti dwaru. Jiena naħseb li din ħaġa importanti ħafna. Jiena mill-biddu ta' Kemmilja u hekk jiena ħassejtni eh, f'sintonija magħhom partikolarment magħhom it-tnej għaliex aħna tlieta vittmi. Vittmi ta' ħafna affarijiet imma jiena nħoss li l-vittmi għandhom denominatur komuni il-vittmi ġejjin fejn huma ġejjin, ir-reati tagħhom huma kundizzjoni ta' vittma li li morru li lin minn dak li jkun ġara li għamlitom vittmu. Fil-kas tiegħi kien it-terrorizmu mux ħanajt li kienet eżatt eżatt l-istess ħaġa, imma għandhom ħafna affarijiet f'komuni. Nixtieq informakom issa li aħna il-bira fil-fatt votajna fuq din id-direttiva. Konkludejna din id-direttiva li naħsbu li hija importanti ħafna għal vittmi tal-reati fl-Ewropa. Aħna ipprovajna namlu livell minimu Għalix, per eżempju, naf li l-Ingilterra għanda leġizlazzjoni tajba tal-vittmi Spanja u koll, naħseb anka l-Italja. Ma nafx, forsi tafu intom, <laughs> aħjar minni, issa hemm pajjiżi oħra fejn hemm ħafna nuqqasijiet u forsi kien hemm min seta' jkollu problemi, ma issa irnexxinna li konna għajnuna psikoloġika li l raba jiġu konsidrati wkoll bħala vittmi u f'ħafna każijiet eh, ma xtaqux jagħtu eh, dritt tal-appell, informazzjoni, traduzzjoni l vittmi kollha biss għal dawk li eh, kienu parti mill-proċess imma sar nexxina li din tkun disponibbli għal kulħadd, għalhekk jiena naħseb li huwa suċċess verament importanti għal dan il-Parlament. Jiena xtaqt sempliċement ninformakom dwar dan, aħna nexxinna wkoll ninkludu l-vittmi ta' terrorizmu, kriminalità organizzata, violenza ta' kontra sessi, pala eh, li għandhom il-partikolaritajiet tagħhom bżonnijiet speċjali, ġviri mirar ma naqsu xejn il-vittmi l-oħra, iżda eh, jaġa loġika li vittma tal-mafja trid tiġi imħarsa għax jekk lej jispiċċa terġa eh, tkun vittma ta' reat ieħor bħal l-istess mod il-vittmi ta' terrorizmu għaliex anka meta wieħed eh, ikunu qegħdin jagħmlu attentat kontrihom ikunu qegħdin jagħmlu attentat kontra s-soċjetà kollha mhux kontra dak l-individwu jridu jitterrorizzaw lil kulħadd bħalma tagħmel il-mafja wkoll għalek xej, xtaqt sempliċement ninformakom fuq dan u jiena d dispożizzjoni tagħkom għal kwalunkwa informazzjoni li forsi kollok bżon. Grazie. Grazie Teresa, adesso Grazie Teresa, sal-ħar intervent l-Onorevli Costa. Jiena u koll nishtiq nati xida u najt li jina verament napprezza u għandi solidarieta u anka ħbiberija antika ma' ċotti għal dak li ju jgħamil fl-Libera u anka dak li jgħamil fil-Network Flair. U jina u koll nishtiq nsellem li l kollegi Alfano Borsolino, Crocetta, eccetera, lix huwa grazzi għalihom ukoll determinazzjoni tagħhom jekk dan il-kumitat fuq il-ġlida kontra kriminalità organizzata u l-mafja ġiet approvata fil-Parlament. U jiena naħseb li illum hija ġurnata fejn qegħdin nuru li verament iva kellna bżonn post fejn nitlu aktar fid-dettall, fejn niddiskutu, kif ukoll nkunu nafu ir rizorsi li jistgħu jeżistu fuq din il-ġlida fuq livell eh, Taljan imma wkoll fuq livell tal-Ewropew eh, Dinja xaġa li jiena niddiskutu ġurnata sħiħa ġifieri nistaw naraw kemm hemm. Nixtieq nikkummenta fuq xi żewġ affarijiet hawnhekk ħdejja għaw Don Diego eh, li huwa saċerdot li huwa eh, involut f'żona importanti ħafna f'Ruma u jiena mill-viċin rajt xifissru dawn il-assessin meta jkunu fuq qudiem f'dawn iż-żoni ta' periferija meta jaħdmu mażaza u għal dak kollu li għandu x'jaqsam bħalma kien jgħid Don Luigi l-ewwel eh, il-responsabilizzazzjoni. Kif ukoll l-element fejn nistgħu nibnu l ġejjini u nagħtu sens il-ġenerazzjonijiet tagħhom. Jiena naħseb li anka fil-Kumitat tiegħi tal-Kultura u tal-Edukazzjoni aħna disponibbli bisħieħ biex nikkollaboraw anka fuq il-programmi li qegħdin inniedu għas-seba' snin il-ġejjien qed naħseb fil-programmi kollha li għandhom x'jaqsmu mal-edukazzjoni, Erasmus, eċetera, anka dak li għandu x'jaqsam mill kultura nistgħu nsibu sinerġiji, forsi networks Ewropew, proġetti pilota, ejja nistudjawhom ma xirdu naħdmu aktar fuq dan u nagħtu anka sinjali simboliċi fuq livell Ewropew ħaġa oħra nixtieq naqbel mal-kollega Kroċetta li kienet jistieden lil Don li nagħmlu battalja fuq livell Ewropew, fuq livell komuni, fuq l-użu soċjali ta' dawn l-assi konfiskati. Jiena naħseb li din hija ħaġa verament neċessarja miex maħniex qed naqbżu s-sussidjarjetà tal-istati membri, aħna qegħdin nagħtu sempliċement qafas eh, U palma kien importanti li namlu l-ewwel pass, jiena naħseb huwa importanti wkoll li nibdew din il-battalja, namlu din il-battalja x'dan li huwa nieqes. Naħseb li f'dan huwa importanti ħafna li fl-aħħar mill-aħħar forsi hija ħolma din li naslu għal qafas Eh, li terra libera jissir ukoll terra Ewropea libera, ġifieri min art ħilsa sir art Ewropea ħilsa. Grazzi issa l-aħħar intervent l-Onorevoli Jurdutova. Nixtieq nirringrazzja l-Sur Ċotti li l-kollegi kollha Taljani li huma familjari ħafna biex xogħol li qed tagħmlu intom imma forsi mhumiex daqstant uh, komuni nafu bihom in mill-Italja, għalhekk forsi se tuna daqs iktar informazzjoni għaliex mhux biss huwa interessanti ma u wkoll naħseb li mistoqsija waħda partikolari tħallit uh, pendenti. Kif uh, ħat uh, proteġu l-vitmi għaliex il-mafja hija marbuta ħafna mal-gvern? il-gvern u l-mafja, it-nejn gawdu minn xurxin u l-maġistrati minn flok jġildu l-mafja jkunu ma stess li għetim meċxuwa u għalek minn flok mal-vitmi ta' jihdu l-ġustizja li l-om u ma jispiċċaw jkunu prosek eh, akkużati u eh, jahlu l-pini huma. Grazie onorevole Jotova, prima di dare la parola. Grazie l-onorevole Jotova, qabel ma għaddi l-kelma l Don Luigi biex iwieġeb, jiena xtaqt ukoll eh, nagħmel ftit riflessjonijiet għaliex dan huwa suġġett li ovvjament eh, jikkoċernani mill-viċin eh, bħal Rita u bħal Teresa u l-oħrajn. Wieħed mill-għaniet ta' din il-kumitat qed neħmel l-ewwel huwa wkoll dak li natu pjanta ġlida kontra kriminalità organizzata u dan ifisser ukoll ehm, e, it-tedida għall-assi tal-kriminali u dan għall-użu ta' benefiċċju soċjali. U aħna ħanatmu propju fuq dan għaliex fl-Italja l-esperjenza tagħna u ritna li il-mod reali ta' kif nistaw natu din id-daqqa ta' ħarta li semma Don Luigi sabiex ehm, nirbħu jew għall-inqas eh, intaffu u naqsu l-kapacità u s-seta u s-saxħa tal-mafja u għapropju li neħulom l-assi taħħom, jek neħilom il-wir taħħom, il-patrimonju taħħom, eh, tkun et taqtarum saqajom. Jina ċerta li Don Luigi ħajitħol aktar fid-dettal, imma l-kollega Jotova kienet tistaqsi eh, xi fisser kif jista' jiġi konkretizzat l-appoġġ għal vittmi sanatik l-opinjoni tiegħi li naħseb li huwa l-istess fal dik ta' daktarita. Rita meta ġi maqtul missieri fl-1993 ma kienx hemm appoġġ min-naħa tal-istituzzjonijiet ma, ma ġiex ħadd e, politiku li jappoġġana Iva għadda id-dara għanna ċemplinna Don Luigi biex jajdinna li minn dak il-moment il-qoddim nkunu nistaw nirreferu lilom u li kienu ħajkunu edin viċin tana. Ovvjament, Eh, dinja rotta ta' eh, li wieħed ikun viċin ta' solidarjetà ta' appoġġ u aħna dak li jgħixna bħala vittmi. Mm, ħaġa ta' qabel tal-aħħar tiegħi. Aħna tkellimna ftit ilu dwar ix-xhieda ta' ġustizzja. U f'dan il-perjodu jiena nhar it tnejn li għadda ġviri 30 ilu smajt, tkellimt ma' sottosegretarju Di Stefano, ġifi sottosegretarju sektor parlamentari tal-intern Italia, eh, propju għalix aħna fil-ġimma ta' qabel fruma tkellimna dwar xi aspetti li għandhom xjaqsmu dawk li għatu xhieda. Dawn ix-xhieda ħafna drabi u jina dalodu fil-fatt eh, provajt nispiega id-differenza bejn wieħed li jagħti xhieda u kollaboratur. Ħafna drabi f'pajjiżna ix-xhieda jibatu ċertu sinjali allarmi b'saħħithom ħafna għaliex kultant l-istituzzjonijiet, l-awtoritajiet ġudizzjarji eh, eh, ammont rimbors ta' danni tagħhom iżda dak il-bżonn reali ta' dawn il-xrieda huwa li morru lura biex jaħdmu li jerġgħu jidħlu f'ċirklu ta' ħidma ħafna drabi dan ma jeżistix. Ħana eżempju, imprenditur. Jekk imprenditur tal-bini jagħmel denunzja kontra il-persuni li provaw jaħdulu il-flus, iġviri li kienu għedin jiprofaw jiexu illegalment permezz ta' xogħol ta' xi ħadd eh, li qed verament ibati biex ikun jista' jaħdem, pereżempju Ignazio Butro, dan wassal għal boss li ġu arrestati u mitfu għal ħabsa għal 20 ta' snin. Imma meta jipprova jagħmel eh, tender, ma jkunx jista' jiflaħ għal prezz li wieħed jidħol f'dan it-tender. U minn barra dan qas jagħtu ilu din ġrat il-Pino Morelli f'Kalabria u ġrat Pino Masceri u kol ħafna snin ilu, Piera Jello. Li huwa propju il-figura ta' xut naħseb fil-familja verbaro, ġifiri hemm serje sħiħa ta' ismijiet ta' dawn ix-xieda. U eh, meta l-Onorevoli Borgezja saqsit, saqsa għalfejn għadna ma nixinix nirbħu l-mafja, forsi għaliex tantem partiti politiċi fl-Italja li huma lessi li e, jippruvaw jirranġaw l-affarijiet mal-mafja, ġviri li jippruvaw jilħu xi maħħom. magħhom. Iva, qed nitkellem fuq istituzzjonijiet politiċi tal-Istat huma jaqsmu magħhom wis interessi. Għandu jkun hemm firda sħiħa minn dan, dan l-aspet. U l-aħħar ħaġa qabel ma ngħaddi lek il-kelma Don Luigi konna qed nitkellmu ftit ilu. U fil-fatt kont qed naftakar dan meta Teresa kienet tkellem dwar l-esperjenza tagħha. Aħna l-koll niftakru dak li kien ġara id-19 ta' Mejju e, is-sena li għaddiet f'Brindisi jekk minn sejra żball. Meta kien hemm attentat quddiem l-iskola Morvillo Falcone. Dawk anzi ta' din is-sena. Melissa, tfajla waħda Melissa mietet imma għatem e, e, tfajlit li għadhom qed jiġġieldu biex jippruvaw joħorġu mill-isptar biex imorru lura għal ħajja normali tagħhom. Issa fl-Italja hemm liġi, ħajt nagħmel proposta jiena. Nispera li forsi tistgħu taqblu miegħi e, din semmejta wkoll is-Sottosegretarju De Stefani fl-Italja hemm liġi. Hija il-liġi tal-tlita ta' għawissu ta' l-2004 il-liġi 206 li natu l-om xi benefiċċi. Forsi l ħagġa nistgħu nagħmlu jekk l-investigazzjonijiet jippermettu dan kemm jista' jkun malajr, forsi jkunu nistgħu nitolbu li dawn it-tfajliet ikunu jistgħu jieħdu ċertu benefiċċji minn din il-liġi għaliex dawn it-tfajliet jidher li eh, entlaqtu minn miġnun imma b'dak il-dilazzjoni tiegħu wassal għat-terrur u bħalma qed inti Tereża prova jolqot lil kulħadd billi weġġa li dawk it-tfajliet u jirrovinalhom ħajjithom għal dejjem u fil-fat eh, waqqaf kompletament il-ħajja ta' Melissa. Għalek, Don Luigi għaddilek il-kelma biex tagħmel il-konklużjoni tiegħek. All-onorevole l-onorevole kolinju ngħidlu grazzi. Nixtieq ngħid ukoll li il-konfiska tal-assi fl-Italja dik il-liġi li ġiet mill-iħnet ah, il-parlament kienu li kien għaddija Mbagħad kol rat l-Aġenzija Nazzjonali għal dawn l-assi li konfiskati li dan kien kollu perkors importanti il-kooperativi li jinfetħu verament provajna minn kollox biex dawn verament jaħdmu aħna u koll morna nittalbu biex eh, dawn verament nwaqfu fuq saqajom li l-lum issa edin autonomi, edin fuq imma ma kellomx per eżempju possibilta li jieħdu eh, self mill-banek. Ġifiri, wieħed rrit jirikorri għal kollox, għax l istrument ma kienux possibli għal-jom, ma kienux laqas bis jazistu għal-jom minn 10.000 ben tal-mafja li ġew konfiskat ma kienux biss lassi tal-li ġom il-mafja kollox tħallat dawk tad droga tal-traffikar tal-persuni eh, tal-użura kollox poġġa eh, f'daqqa. Imma dik ħaġa li tinkwitana hija li 3324 eh, minn dawn il-beni ma jistawx jintużaw għax edin taħt l-ipoteka tal-banka u min ta' self lil Totorina? Lima bank ta' self jew il-persuni oħra? Iktar minn 3000 bene konfiskati ma jistawx jiġu użati għax il-banek qed jgħidu li dan huma jappartjenu lilhom. il-flus huma ta' ċittadini kol. Aħna qed ngħidu li kif jista' jkun li il-banek taw dan is-self kollu. Aħna qed ngħidu rriduhom lura. Kien hemm ċertu eċċezzjonijiet li saru pereżempju 15 il-ġurnata ilu konna fil-Madonije li fej wara 24 sena il-bank il-bank reġa bidel il-fema u fuq dan il-territorju għall-inqas li l-affarijiet mimxow, nispera li li se jkun hemm biex ikunu jistaw jkun hemm kooperativi li jaħdmu dawn ettari u ettari ma jispiċċaw għat ta' art li jista' tista' tiġi sfruttata maħduma.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 Mux kull ma jilleq u għadeb ma ninsawx se jkun se hemm inqas aġin, inqas e, eh, zejt għax daw verament użaw eh, ħafna u ħafna art ħażina ħar u ma tistax tintuża iktar. Imma l-mafjużi għandhom mod ta' kif jaħdmu ktar malaj u ma ħżina allura jaslu biex jagħmlu d-deni mill dan il- um, f'kapo rizzuto minn dan il-ħruq li għamlu, salvaw 300 <laughs> naġa. U dan kielu ħames ettari ta' ful. ċiċri, mux ful, ċiċri. u għalhekk użaw il naġ biex jeqirdu il-pjanti li kienu qed jikbru hemmhekk. Araw daqsxejn. direttiva ta' 19 ta' Marzu ta' l-2012 din is-sena mhux biżejjed hemm bżonn nagħmlu qabża il-qoddim u b'din il-qabża l-qoddim irridu dejjem nirrikorru għal dak li huwa l-użu soċjali għax il-fatt li ċittadini jaraw li ċertu affarijiet jerġgħu lura għandhom il-fat li anki meta tara li villa ta' xi kap, kap tal-mafja issa saret em, em, dar tal-anzjani, l-affarijiet jidru, tista tarom u tmissom bidejk. Għalhekk aħna dawn il-beni rridu nerġgħu l lura lin-nies forsi jkun hemm xi eċċezzjonijiet, imma huma eċċezzjoni mhux ir-regoli. Pereżempju fuq il-kumpanniji l-Onorevole Vero Borghezio jiena nirringrazzjah u ngħidlu ara inti fil-domanda fil tiegħek diġà ir-risposta. Iġi l-forza tal-mafja ma rridx li nitkellmu biss fuq il-mafja, għax il-mafja tfisser ħafna. Il-mafja tfisser il-ħażin, imma il-kapaċità li għandhom il-mafja mhix qiegħda fil-mafja minnhom fiha, qiegħda lilin. Il-mafjożi mumma ħadd is-seta li għandhom qiegħda f'dawk l-alleanzi li tinfirex fil-entità soċjali, fil-professjonisti li jgħinuhom anke fuq livell internazzjonali, u anki fċertu oqsma tal-politika. Il-forza tal-mafja edha f'din l-istituzzjoni, f'din l-istruttura. U għalek il-ġlida kontra l-mafja, kontra l-mafja, tittamela fuq territorju bil-kultura, bil-xol, ma l-iktar u iktar tara u kol bil-parlament, bil-parlament Ewropew għall-Europa, ovvjament il-liġijiet, l-linji ta' politika kif suppost, il-xol, għajnuna l-familji, il-kultura, il-xol, tamer proġetti mażazax, tejn u koll il-magistratura u l-forzi tal-polizija li verament jamlu ta' minnaw biex jaslu fi xol taħħom. Imma inti tal-limni. Għatna l-lum il-mafja ktar hija ċivili għax edha kullimkiet fl-ekonomija, f'kull struttura u għanna soċjetà ċivula li iktar infiltrata mill-mafja. Iktar u iktar għaxem l-evazjoni ta' taxxa, tolleranti għal korruzzjoni, l-klientelizmu, l-abbus u kol tal tal-bini legali Ġifiri, nafu kif hija infiltrata il-mafja, il-lob tal-azzart għanna 10 biljuni li ovvjament eh, eh, jużaw dawn il-rotot il-mafja biex, biex jaslu. Ġifiri, il-forza tal-mafja miex edha fil-mafja. Et nitkelmu fuq il-politika li kun hemm interventi kif suppost, xirqa, l-imġiba xirqa jina naħseb li ma tkunx ħaġa korretta li inqarqu bin-nies. In-nies bl-impenn, bil-kuraġġ iridu ntuhom l-eżempju. Intom talmuni li li jina għada se nkun pollika biex nitkellmu fuq Angelo Vassallo li ġie maqtul għax ma irrendix u il-sinjura verament tal-ħuk jiena għandi affezzjoni għalih. Ma nistax nejdlek iktar. Nejdlek bis li aħna nħobbuk, nishtiqulek il-ġit. U dini ħaġa li verament inħoss minn fil-fond ta' qalbi għal-kull famil, familja li l-taqet ma' dawn l-esperjenzi. Kem kien hemm funerali f'Torino li jiena mort għal-vitmi ta' terroristi dawk li kienu qed jaqdu dmirhom, vittmi tal-mafja, kulħadd ovvjament jagħti l-kontribut li jista' Jiena naf li dawn affarijiet żgħar, imma xi kultant huma affarijiet importanti li ngħidu aħna li semmaw leħenna, anki jekk aħna żgħar. Hawnhekk qed titkellmu fuq l-Ewropa, imma li hemm eh, pajjiż li jagħti l-eżempju. Għalija verament eh, il-fatt li l messiku u koll jishtiq jisriħab ma libera. Em, tafu kem qed isiru reati serji fil-Messiku kienem tele vittma ta' narkotraffiku f'dan il-pejis u għalek minem talbuna lajnuna, din ħaġa li l-inna ovvjament e, eh, taġevolana u maffarijiet zar, u maffarijiet zar, imma il-problema hija kbira, l-affarijiet huma żgħar, imma nafu wkoll li dawn il-perkorsi kulturali meta wieħed jgħaddi mill-universitajt mill-iskejjel u jużom u namlu proposti oħra għal politika differenti. Konna punti di riferiment um, truqqat differenti. Hemm bżonn li kulħadd jagħmel l-almu tiegħu. Għandha raġun għandu raġuni <laughs> sur kroċetta. Jina, ma nafx il-territorju kollha ovvjament l-libra edha kullimkien u taħdem fl-Ewropa. Imma e, m'għandix iktar ħin qed jgħiduli ħanedilkom erba' affarijiet biss f'dan ix-xogħol kollha jekk intom sibtu l-xaħat li fem kollox ejdulu hello imma mbagħad uħa għax u kull jum aħna nitalmu xaħġa ġdida, bżon li nkomplu, bżon li verament naqsmu l-affarijiet bejnietna, imma għanna responsabilità fl-imkien. Il-politika ovvjament għanta l parti xtamel, imma aħna ċittadini b'kollaborazzjoni għanna l-partij tagħna x'naqdu. ma' ruoli differenti imma biex naslu għal dan l-għan nistaw ninaqdu b'ċarezza u anki determinazzjoni. Grazzi ħafna.